Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie die Plätze ein. Bitte auch. Eżis kollegi, nitta ma li għandkom il-karta tal-votazzjoni l-esta. Mela għanna il-rapport il tas-Sinjura Vestlund nitlob il-rapporter għaliex talbet għal kjarifika minna tagħha. U importanti għal emenda 16, 17, 22, 123 u 53 u koll maħħom. Tajjef, nibdew bil-lista ta' votazzjoni emenda erba favur kontra astensjonijiet adottata. Hamsa favur kontra astensjonijiet adottata. Block vote 678 favur kontra astensjonijiet adottata. 106 favur kontra astensjonijiet adottata. 107 favur kontra astensjonijiet mhux ċerta nivvota mod elettroniku għal 107 emenda 107 Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Votazzjoni maluqa. 24 favur, 30 kontra, l-ebda sanzjoni ma taddix. Skużani, dalli kissirt il-kard tijaj. Jista' jkolli waħda ġdida kjoġbok minn it-tekniku. Jiddispjaċina sax nwaqaf is-seduta u nġiblek il-karta. Vielleicht können Sie Ihren Assistenten bitten. Forsi tista' titlob l-assistent eh, tiegħek sabiex jgħinek fuq dan. Mela, emenda 10 favur. Kontra? Assenzjonijiet? Ma taddix. 97, 98, 99. Block vote. Favur kontra, assenzjonijiet ma taddix, emenda Mija. favur, kontra, assenzjonijiet ma taddix. Għan verifikaw emenda numru Mija. votazzjoni elettronika, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni maluqa. 21 favur, 35 kontra u għacċar li ma taddix, mela, amenda 101 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix, 102 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 103 favur kontra astensjonijiet ma taddix 13 favur kontra astensjonijiet ta' adottata 108 għan verifika fuq 13 jgħid il-President. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. 30 favur, 27 kontra, adottata. 108 favur. Kontra. Assenzjonijiet ma taddix 109 favur. Kontra. Assenzjonijiet adottata. 110 u 111 favur kontra astensjonijiet Ta' 112 favur kontra astensjonijiet ma taddix 113 favur kontra astensjonijiet ma taddix 114 favur kontra astensjonijiet ma taddix 115 favur kontra astensjonijiet ma taddix 116 favur kontra Astensjonijiet ma taddix. 117, 118, 119, 120, 121, block vote. Favur kontra ma taddix. 122 favur kontra astensjonijiet adattata 14 favur kontra astensjonijiet ħan verifikaw mod elettroniku fuq emenda 14. Votazzjoni ftuħa. Votazzjoni magħluqa. 29 favur, 30 kontra, għalhekk ma tgħaddix. 123 favur. Kontra. Assenzjonijiet mux ċar ħan verifikaw koll bata elettroniku fuq 123. Votazzjoni miftuħa, Votazzjoni magħluqa. 30 favur, 29 kontra, taddi. Emenda 15 favur, kontra, assenzjoniet. Ħana verifika mod elettroniku, emenda 15, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 23 favur, 34 kontra, għalhekk ma taddix 124 favur. Kontra senijiet ma tgħaddix. Hemm 116 sa 132 block vote. Skużawni għajt il-President, għanti emenda 16 sa emenda 132 pala blok vot. Favur? Kontra? Assenzjonijiet, għan verifikaw uh, mot elettroniku, naħseb li maddiċ, għan verifikaw votazzjoni mftuħa, votazzjoni maluqa, 32 fav 23 favur, 37 kontra, ma taddix. Über 23 stimmen wirst. Mela, għan votaw fuq uh, 23 sa 28 pala block vote. Favur. Kontra. Għasan senijiet, ma taddix. Mija 126. Favur? Jidher ah, xi kummenti. Aħna wasalna fuq paġna 5. Għat nivota fuq ah, emenda 126. Favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. 128 favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. 29 favur. Kontra Assenzjonijiet naħseb aħjar niverifikaw mod elettroniku. Mela, fuq emenda 29, votazzjoni miftuħa. Għat vota? Votazzjoni maluqa? 31 favur, 28 kontra għalek taddi. Mela, emenda 30 tneħħiet. Mad blog vote minn emenda 134 sa 143 favur kontra assenzjoniet ma taddix mela 133 sa sa 32 mela situazzjoni mhix ċara Mela, minn 133 sa 32 votazzjoni en blok, votazzjoni miftuħa. Nipipika l qed żejjed mela votazzjoni magħluqa 33 favur 27 kontra. Mela, 139 favur kontra astensjonijiet. Għannu verifikaw emenda 139. Għamala bħkstimt? Għat vota votazzjoni maluqa. 33 favur, 26 kontra, għalek taddi Emenda 144 favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix 33 favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. 145 favur. Kontra. Astensjonijiet Għan verifika mot elettroniku fuq 145. Votazzjoni miftuħa. Kuħat il-vota, votazzjoni maluqa. 24 favur, 36 kontra, ma taddix. Mela 34 favur. Kontra, assenzjonijiet ma taddix. 146 favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. 147 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 148 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Amenda 35 tal-rapporter favur kontra astensjonijiet ma taddix. 149 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 36 favur kontra assenzjonijiet taddi 37 favur kontra assenzjonijiet taddi 38 favur kontra assenzjonijiet taddi 150 favur kontra assenzjonijiet taddi 150 favur kontra taddi taddi. Tissuq n-verifikaw, ma mela għan verifikaw fuq emenda 151 mot elettroniku. Votazzjoni ftuħa, votazzjoni għati vota. Għati vota ma mela votazzjoni maluqa. 33 favur, 28 kontra, bek taddi. 152 favur. Kontra sani taddi 154 favur kontra. sani taddi 153 favur kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Issa għanaslu għall-emenda konsolidata minnu favur kontra astensjonijiet taddi. Issa. Emenda 39. Favur? Kontra? Assenzjonijiet ma taddix. 49 favur kontra assenzjonijiet ma taddix. 95 ma taddix. 96 favur kontra ma taddix. Mija tnejn u sebgħin musa mela 173 favur kontra taddi it-tieni parti tal-istess emenda favur kontra assenzjonijiet ma taddix. Emenda 174 favur kontra assenzjoniet ma taddix. 175 favur kontra assenzjoniet taddi. 176 favur kontra Assenzjoniet taddi. 177 favur kontra assenzjoniet ma taddix. Mela, 47 le anzi. 178 split vote l-ewwel parti. Favur, kontra. Assenzjonijiet tgħaddi. It-tieni parti favur. Kontra. Assenzjonijiet. Ma tgħaddix. 47 tar rapporter favur kontra assenzjonijiet ma taddix 179 favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. 48 favur kontra astensjonijiet taddi 180 favur kontra astensjonijiet taddi 49 favur kontra astensjonijiet taddi 50 tar-rapporter favur kontra astensjonijiet taddi 181 favur kontra assenzjonijiet ma taddix 150 favur kontra assenzjonijiet taddi 182 favur kontra assenzjonijiet ma taddix block vote fuq 184 sa 191 favur kontra assenzjonijiet ma taddix 183 favur kontra astensjonijiet ma taddix 52 favur kontra astensjonijiet ma taddix 192 favur kontra astensjonijiet adottata mela l-annes 193 190 ma ġietx adottata mela ngħaddu għal 194 u appunt lingwistiku mela naddu l-emenda 195 favur kontra assenzjonijiet ma taddix 196 favur kontra Astensjonijiet. Għan verifikaw. Mela, fuq l-emenda 196. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. 25 favur, 34 kontra, mela ma taddix. 197 favur kontra assenzjonijiet ma taddix 54 favur kontra Astensjonijiet ma taddix 55 favur kontra. Astensjonijiet ma taddix 56 favur kontra. Astensjonijiet ma taddix 57 favur kontra. Astensjonijiet ma taddix 58 favur kontra. Astensjonijiet adottata 198 favur kontra għas astensjonijiet adottata 59 favur kontra għas astensjonijiet ma taddix 60 favur kontra għas astensjonijiet ma taddix 199 favur kontra għas astensjonijiet adottata 60 favur kontra assenzjonijiet ma taddix 200 favur kontra assenzjonijiet ma taddix fuq il-premessi emenda 62 favur kontra astensjonijiet ma taddix emenda numru 1 favur kontra astensjonijiet adottata, emenda 2, favur, kontra, astensjonijiet adottata. 63 favur, kontra, astensjonijiet adottata. 65 favur, kontra, astensjonijiet adottata. 66 favur, kontra, astensjonijiet adottata. Memx fejja, nivota fuq 64 uh, 67 issa favur kontra astensjonijiet adottata 68 favur kontra astensjonijiet adottata 69 favur kontra astensjonijiet adottata emenda 70 favur kontra astensjonijiet adottata u 71 favur kontra astensjonijiet adottata 72 favur kontra astensjonijiet ma taddix 73 favur kontra astensjonijiet adottata 74 favur kontra astensjonijiet adottata 75 favur kontra astensjonijiet adottata 76 favur kontra astensjonijiet ma taddix 77 favur kontra astensjonijiet adottata 78 favur kontra astensjonijiet ma taddix Mela, ħana bżur qoddim u mor nivota fuq 82 favur kontra astensjonijiet adottata, 84 favur kontra assenzjonijiet adottata, 86 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 85 favur kontra Astensjonijiet ma taddix. Design favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. Ħani verifikaw għax minn ċert. Mela, nivverifikaw verifikaw emenda design. Kulħat vota, votazzjoni maluqa. 23 favur, 38 kontra u għalhekk ma taddix. Issa 87 favur, kontra astensjonijiet ma taddix 88 favur kontra astensjonijiet ma taddix 89 favur kontra astensjonijiet adottata emenda 3 favur kontra astensjonijiet adottata 91 favur kontra assenzjonijiet adottata. Issa ħan votaw fuq il-rapport sħiħ, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Kuħat vota Votazzjoni maluqa. 54 favur, 4 kontra, 3 assenzjonijiet nifirħu lill sinjura Aza Vestlund. Wir müssen jetzt die mündlichen Fragen für Hyderabad annehmen. Das sind zwei. Mela, an, għanna l-mistaqsijiet orali, l-ewel, fuq tal-komissjoni, u rrun daqxie bidejka minn favur kontra assenzjonijiet adottata u anka fuq il-konsil favur kontra assenzjonijiet adottata. Grazie. Das waren jetzt die Abstimmung. Dik kienet il-votazzjoni. Naddu issa għal rapport tas sinjura Gil Pagno. Wir kommen zum Bericht Gilles Pagnot. Für diejenigen, die Grazzi għanna rapporter, Sur Parnio, għal dawk illi għajt joħorġu mill-kamra dal-ħin, eh, nagraw l-om ibtajl tajbin, imma naħseb illi eh, tajjeb u koll niprufaw nipqaw daqxejm għar sal-lejla unek. Mela, wasanna punt nax fl-agenda. Nitkellmu fuq il-tadit għas-saħħa għanna il-rapporter, il-sur Panjo, nxina dilu l-kelma, imma qabel ma namel dan, nitlob lil kollegi sabiex ikomplu bil konverzazzjoni tagħhom barra mill-kamra, anka l-amministraturi u kull min għandu xaġa xijajt. Jekk joġobkom.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 jekk nħidu lezzjonijiet minn kriżijiet reċenti, per eżempju il-pandemika tal-H1N1 tal-2009, mbagħad l-sħaba tal-irmiet fl-2000 u U l-kriżijiet l-oħra minna numru ta' proposti li eh, jippreżentaw il-miżuri eh, biex jipproteġu l ċittadini tal-Ewropa minn numru ta' teddidi tas saħħa transkonfinali. Riċentement, fis snin li għaddew, għamilna waqqafna strateġiji ġenerali kif ukoll mekkanizmi biex inkunu nistgħu nittrattaw dan it-tip ta' teddit transkonfinali. Iżda sissa it-tip ta' teddit ma ġiex eh, indirizzat mod konsistenti fl-Ewropa, iżda l-isfond ta' din il-proposta l-deċiżjoni huwa bbażata mhux biss fuq l-istrutturi eżistenti imma li insaħħuhom permezz tal-miżuri li ħansemmi issa l-ewwel net mena. Hemm xewqa li jinżidu l-evalwazzjoni tar-riskju għal dawk li huma il-mart li jiġi eh, jittieħed kif ukoll li kopru eh, l-oriġini kollha bioloġiċi kimiki u ambjentali mbagħad insaħħu ir-rwol tal-Kumitat ta' Sigurtà tas-Saħħa sabiex ikun jistgħu jikkoordinaw aħjar inġlieda kontra dawn il-kriżijiet. U jekk inżidu il-ġlieda dan ħajfisser li kull stat membru ħajkolli konsolida u jaġġorna b'mod koordinat l-istrateġiji ta' koordinament eh, nazzjonali eh, kif ukoll f'kollegament mal-Istati Membri u l-Kummissjoni. Nirrid ikonna l-possibilità li narfu l-emerġenza ta' saħħa fuq livell Ewropew sabiex ninkunu nistgħu nagħtu il-mediċini neċessarji. Kummissjoni ħajkollha tadotta wkoll miżuri urġenti transkonfinali f'ċirkustanzi eċċezzjonali meta jkun hemm mewt fuq skala kbira jew inkella jkun hemm ħafna persuni jinbatu l-isptar. U dan jekk il-miżuri tal-istati membri nifushom mhumiex biżejjed biex iwaqfu li din tinfirex minn pajjiż għal ieħor. Sabiex ikonna ċarezza u ċertezza legali din id-deċiżjoni ħa eh, tirrevoka id-deċiżjoni disa tal-1998 li kienet waqqaf in-netwerk ta' sorveljanza epidemioloġika u il-kontroll ta' mart li jittieħed fil-komunità. Iġviri, dik hija bażikament direzzjoni ta' din id-deċiżjoni. Issa r-wol tiegħi bħala rapporter jiena nilqa' din id-deċiżjoni proposta nilqaħa minn qalbi Iżda xorta waħda prezentajt numru ta' emendi bilan li intejbu dispozizjoniet f'dan li ħan semmi l-ewel net għandi emenda fuq l-estensjoni tal-ambitu tal-kamp tal-applikazzjoni għal teddit ieħor. Il-Kummissjoni tixtieq testendi l-ambitu ta' sistema ta' avviż bikri sabiex inkopru il-teddit serju kollu għas-saħħa, ġvir teddit transkonfinali. Dan il-mod ikun nistgħu nimlew il-vojt li ġie identifikat fis-snin riċenti partikolarment għal dak li għandu x'jaqsa minn notifika l monitoraġġ l-evalwazzjoni tar-riskju kif ukoll kwistjoni ta' saħħa minn avvenimenti riċenti rajna li l-Unjoni Ewropea ir-reazzjoni tagħha hija bil-mod u dan minħab ġifieri għal dawk il-kriżijiet li ġejjin mill-użu ħażin tal-medikazzjoni u inkella il-beħ ta' ċertu apparat mediku li għandu difett. Għalhekk jekk ikonna sistema ta' avviz bi krista jwassalna biex nipprevjenu milli jseħħu dawn il-kriżijiet u dawn id-drammi. Għalhekk il-rapporter jishti li jestendi l-ambitu ta' din id-deċiżjoni għal teddit li ġej mill-użu ħażin tal-mediċini u nkella eh, il-beħ ta' ċertu apparat mediku li huwa defettus. U bil-kontra tal-Komissjoni jina nemmen ukoll li teddit serju transkonfinali għas saħħa li ġejjin mir radjazzjoni ionizzanti għandha tkun parti mill-approċċ globali li jinsab din proposta deċiżjoni. Il-diżastru nukleari f'Fukushima f'Marzu tal-2011 kif ukoll l-isħaba radjattiva fl-Ungerija f'Novembru tas-sena li għaddiet jurina kemm huwa importanti li kunu nistgħu nirreġixxu malajr għal dan it-tip ta' teddida għas-saħħa Nix infakkarkom li servizzi legali tal-Parlament fil-konklużjoni tagħhom ħassew li ma kienx hemm bżonn li jinbidlu l-bażi legali għall kummissjoni jiġri li l-Kummissjoni m'għandix għalfejn testendi l-ambitu li tkopri il-konsegwenzi ta' kriżijiet nukleari jew ta' radjazzjoni. Issa, jena nishtiq li kunem strategija ta' komunikazzjoni konsistenti u ċara u il-krizi ta' Likola jurina moċċar li strategija ta' komunikazzjoni ħażina tista' xekkel il-ġestjoni tajba ta' krizi u tista' twassal għal konsegwenzi serji ekonomiċi. Għalek, din id-deċiżjoni għandha tagħti aktar importanza għal twaqif ta' strateġija ta' komunikazzjoni li hija konsistenti u koordinata jekk ikun hemm kriżi. Issa tielet emenda hija dwar l-indipendenza tal-esperti. Din id-deċiżjoni tieħu approċċ wiesa dwar l-esperti u mhux daqshekk iddettaljata. Is-sistema ta' avviż bikri f'ċertu punt isserraħ fuq l-informazzjoni mingħand l-esperti. l esperti u għalhekk jiena ħassejt li kien hemm bżonn ta' paragrafu speċifiku fuq dan. Ir-raba emenda hija fuq il-ħarsin tad-dejta personali. il-lejsi e, e, veret jaffettwani, mux inti nexin nitkellem kif suppost. Tiġri li ħafna di ma nafxie kux li li biss. Mela, fuq l-indipendenza tal-esperti semmejta, issa, kontet nitkellem fuq il-raba emenda tiegħi ġifiri fuq il-anzi raba grupp ta' emendi hija l-ħarsin ta' data personali. Emmek irrid ikun hemm paragrafu speċifiku fuq il-kuntatti partikolarment fid-dawl tal-importanzi li l-Unjoni Ewropea tagħti għal ħarsien tad data personali, il-prinċipju tal-konfidenzjalità, kif ukoll għal kemm żmien jista' tinżamm id-data hija xi ħaġa rridu nfakru wkoll f'din id-deċiżjoni. Il-ħames emenda tiegħi hija li konna eh, definizzjoni aħjar dwar il-mandat tal-Ċentru Ewropew għal Prevenzjoni u Kontroll tal-Mart, ECDC. Iġviri dan li lin mill-mart li jittieħed, dan iċ-ċentru għandu jkollu l-mandat tiegħu definit mod aħjar f'din id-deċiżjoni, partikolarment għal dik li l-kooperazzjoni kontinwa mal-Istati membri u l-Kummissjoni din xi ħaġa rridu nenfasizzawha. Is-sitt emenda hija fuq l-importanza ta' kooperazzjoni mtejba ma' WHO u anka ma' pajjiżi terzi. Il-kooperazzjoni ta' stati membri eh, fl-organizzazzjoni internazzjonali, partikolarment WHO, għandha bżonn tipoġġa aktar fuq quddiem f'din id-deċiżjoni. Għalhekk jiena nilqa l-informazzjoni li tatni diġi fuq is-saħħa u l-ambjent kif ukoll WHO. U nilqa l-direttura hekk. Kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi hija xi ħaġa li wkoll tiġi infakra fid-deċiżjoni. Is-seb emenda hija fuq li niffaċilitaw ix-xiri komuni tal-prodotti ta' mediċini fir-rapport tiegħi jiena nenfasizza li aċċess indaqs għat-tilqim kif ukoll ċertu flessibilità biex dawn jiġu ordnati hija xi ħaġa li għandha tiġi dis tkun disponibbli meta jkollna pandemika o pandemiku ieħor u din hija xi ħaġa tiġri. Mbagħad l-aħħar emenda hija li konna dialogu regolari bejn il-Kummissjoni u l-Parlament. U dan id-dialogu regolari fl-opinjoni tiegħi hija xi ħaġa li tiġi stabilita sabiex il-Parlament tagħna jkollu biżiet informazzjoni dwar kif taħdem is-sistema ta' avviż bikri u respons bikri. Meta jkun hemm allert l-opinjoni tiegħi hija li l-Kummissjoni għandha tiġi quddiem il-Parlament u tippreżentanna lilna u lill-Kunsill rapport dettaljat fuq il-kontenut tal-miżuri u dawn kif jistgħu jkontribwixxu biex inaqsu it-tedida għas-saħħa serja, it tedida transkonfinali, u dan għandu jsir fi żmien xarej wara l-adozzjoni tal-miżuri l-skadenzi tar rapport ġew emendati għalhekk ħajkonna bizzejet ħin biex neżaminaw din il-kwistjoni għaliex aħna naħsbu li din hija kwistjoni importanti. Għalhekk din hija l-proposta tijaj hija l-iskadenza biex nippreżentaw l-emendi 17 ta' settembru fl-ofsinar, umbat l-aħħar prezentazzjoni fl-10 ta' ottubru, umbat nittiħduha qoddim il-plenarja ta' novembru. Mela, grazzi ħafna għal din l-introduzzjoni issa ħan indirizza il shadow Rapporteurs nadilom il-kelma. L-ewwel il-kollega Christopher Fjenner. Naħseb l lest biex titkellem fisem il-PPE. Grazzi ħafna, Sur President. U nixtieq ukoll nirringrazzja lis sur Parnio għalix xina naħseb li għanna eh, abbot seb ħafna biex inkomplu naħdmu sabiex intejbu il-proposta tal komissjoni fuq it-teddit serju transkonfinali. L-għallet irrit najt li liżiet ħaġa importanti dwar dan id-dossier huwa li noħol u leġizlazzjoni ċara u koerenti li taħdem. U li tifformalizza l-Kumitat ta' Sigurtà tas-Saħħa kif ukoll li tejjeb il-kapaċità l-monitoraġġ u koordinament L-aħħar ħaġa nixtieq nagħmlu f'dan id-dossier huwa li nispiċċaw noħolqu s-siġra tal miniet Għaliex jiena naħseb li nistgħu naħsbu dwar ħafna aspetti differenti ta' teddi transkonfinali. Għalhekk forsi konna itħassib speċjali tagħna. Iżda naħseb partikolarment f'dan il-qasam l-ewwel nett huwa importanti wisq biex naqodu nħol u din il-sġa tal-miliet. U t-tininet rridu eh, napprezzaw il-fat il-bazi legali u kija naqra dajfa, lek l-enfasi tal-ħidma tijaj għanda minn għal-inqas ħatkun li nċċaraw l-affarijiet. Kif ukoll li nkunu nistgħu nbassru l-affarijiet u mhux nippruvaw nagħmlu xi ħaġa li tajja pal kollox. ma nisprofinsawx niprofaw nkopru l-punti kollha nistgħu nimmaġinaw. Iżda minn dan kollu, jiena naħseb li dak li tjamel is-sur parnio meta qed inkludi il radioattività u r-radjazzjoni jiena naħseb li din hija xi ħaġa rilevanti. U din titħol ukoll fl-istruttura l-oħra. Titħol tajjeb dik it-tip ta' leġislazzjoni għaliex jiena naħseb li din hija tip ta' teddida li għalija għandna bżonn ta' mekkaniżmu biex nevitaw sitwazzjoni fej istituzzjonijiet differenti di jargumentaw fuq ir-responsabilità jew dawn l-affarijiet għalli kien naħseb li dinja ħaġa tajba. Iżda fl-istess ħin ma nistax nara għalfejn ħanqogħdu ninkludu ħanikwota E, eh, defective implant medical devices jew inkella l-użu ħażin tal-mediċini. Eh, kif qed jipproponi r rapporter u raġuni hija din. Iva din hija xi ħaġa serja imma mhix xi teddida li tinferex daqs infezzjoni jew inkella eh, daqs falliment nukleari u għandna miżuri biex nindrizzaw din il-kwistjoni, pereżempju leġislazzjoni fuq il-farmakovigilanza li hija mirata propju lejn l-indirizzar dak li qed jipprova jagħmel ir-rapporter f'din il-leġislazzjoni wkoll. U anka ir-reviżjoni li ġejja ta' direttiva fuq l-apparat mediku jiena naħseb li din eh, xi ħaġa aktar rilevanti u post aħjar biex nindirizzaw il-kwistjoni ta' eh, protezi difettivi milli nippruvaw nagħmlu f'din il-leġiżlazzjoni. U bħalma nafu din hija xi ħaġa li dal tal-indirizzawa. Iżda nappoġġa l-opinjoni tar rapporter li għanna bżon ta' kooperazzjoni aħjar mal pajjiżi terzi u WHO, partikolarment għal pandemiċi u til-im. Naħseb li rridu narfu l-fat li WHO tpoġġi eh, importanza kbira fuq il-fat li il-produzzjoni eh, ta' til-im hija ħaġa waħda d-dinja kollha sa' ċertu punt għalhekk li mmorru minn produzzjoni staġjonali ta' eh, E, tilqima til-ima għal l-influenza biex unaddu mbagħad għal produzzjoni ta' til-ima għal pandemika din hija xi tiġi koordinata mhux l-inqas ma' WHO. Biex nikkonkludi. Nina personalment m'għandix xi pjanijiet kbar biex nbiddel din il-leġislazzjoni kollha jew inkella nbiddel id-draft tal-abbozz tal-Kummissjoni. Jiena naħseb li hija abbozz tajjeb mhux ħażin li eh, jagħtina il-kooperazzjoni u ċarezza li għandna bżonn. Jista' jkun li forsi nestendu xi ftit l-ambitu għal dik li radjazzjoni u forsi nistgħu nagħmlu xi ċarezza l-hemm u law. Iżajna naħseb li id-direttiva trid tkun sempliċi għalhekk jiena ħanevita u nittama li anka il-kollega ħajamlu hekk li noqogħdu nippreżentaw wis emendi fuq il-suġġetti favoriti tagħhom għaliex inkella ħan nispiċċaw wis direzzjonijiet differenti kif ukoll ħana nikkomplikaw l-affarijiet iż-żejjed u nagħmluha wis biex naqblu mal-Kunsil f'dan qasam. Għalhekk jiena naqbel 50% ma' Sur Parnio. Iżda naħseb li il-rapport mod ġenerali huwa tajjeb mhux ħażin. Thank you very much. Grazzi ħafna. Norevoli Reports. Grazzi ħafna, Sur President. Jena nishtiq nir-ingrazzja l-rapporter, Sur Parnior, għal-proposta tiegħu Riċentement sajna sibna ħafna eh, każijiet ta' tiddit transkonfinali. U diskutejna dan il-fatt fil-Parlament u brabta ma dan nixtieq nirreferi għal riżoluzzjoni tagħna dwar eh, l-approċċ għal eh, tfaqqija tal-influenza H1N1. Il-rapporter semma li għanna bżon aktar kooperazzjoni, aktar indipendenza u aktar trasparenza bħala ftit mill-miri li huma msemmija f'din ir-riżoluzzjoni. Dan għandhom kunu il-bażi ta' din il-proposta. Iżda naħseb li sa dan it-tant eh, ħareġ biċċar li il-kuntest Ewropew għal reazzjoni konsistenti għal dan it-tip ta' tfaqqih għandu jittejjeb mod sinifikattiv. Għanna bżon aktar Ewropa u hekk għalhekk jina nilqa l-proposta tal-Kummissjoni għaliex naħseb li mexxitna l qudiem Iżda rridu nkunu kuraġġużi biżejjed sabiex nindirizzaw il-kwistjoni ta' jekk din il-proposta ixħad ħadd xi ħaġa fuq meda qasira ta' żmien. Jekk tħares lejn il-kriżijiet li rajna fil-passat, jidher li qed juru li ċertu stati membri m'għandhomx eh, dan ir-rifless Ewropew. Jena naħseb li dan ħajkun eżerċizzju fuq meda twila ta' żmien sabiex inbidlu l-mod ta' kif naħsbu. Iżda jena nittama li fuq bażi, eh, jekk nimxu pass pass nkun nistgħu ntejbu l-pożizzjoni. Issa nixtieq nenfasizza xi ftit punti speċifiċi brabta mal-proposta u tekst tar-rapporter. Mela dwar l-ambitu tal-kamp tal-applikazzjoni, ir-rapporter qed iżid eh, ir-radjazzjoni jonizzanti kif ukoll il-protezi u jew l-implants u l-użu kif suppost tal-prodotti ta' mediċina. Jekk tħares lejn l-anijiet fil-proposta tal-Kummissjoni, jider li ħaġa loġika li l-impatt tas saħħa ta' dan il-radjazzjoni ionizzanti għandha taqa' taħt dan l-ambitu. Iżda minnaħa l-oħra, għatem nuqqas ta' ċarezza dwar eżattament ċet jiġri bħalissa u xjaqa taħt trattat u xieqa barra me trattat. Trattat juratom. U il-Komissjoni jider li eskludiet il-radjazzjoni ionizzanti mill-proposta tagħha. Issa kriżijiet bioloġiċi għal dawk li huma il-mart li eh, jinxerdu huma differenti minn kriżijiet ta' radjazzjoni kif ukoll differenti mill-kwistjoni li kien kellha x'aqsam mal-protezi eh, tas-sider tal-PIP. U mill-esperjenza pratika eh, forsi nistaqsi jekk għandniex inkopru it-tlet kriżijiet differenti taħt umbrella waħda. Jina jidirli li aktar ma nifukaw l-ambitu tal-applikazzjoni, il-kamp ta' applikazzjoni iżjed ikunu aħjar l-affarijiet. jina nasib il-kelma krizi f'dawn it-tlet situazzjoni differenti tfisser ħaġa differenti u għalhekk jien għandim kelli mistoqsija għall komissjoni xifti ftit ġimgħat ilu u jien għadni ma rċivejx tweġiba għalhekk il-repet l-mistoqsija tiegħi. Fil-fatt, xieqa taħt it-Trattat Euratom issa? U l-effetti kollha tas saħħa pubblika ġifieri li ġejja mill-effetti tar radjazzjoni ionizzanti dawn jaqa' taħt it-trattat u brabta ma' dan. Fil-fatt hemm eżerċizzji prattiċi li huma organizzati nixtieq nisma' xi ħaġa dwar dan mingħand il-Kummissjoni. Issa fuq il-kooperazzjoni koordinament imtejjeb il-proposta tal kummissjoni ovvjament għandha numru ta' elementi tajbin. Aħna kuntenti ħafna bil-possibilità li konna eh, xiri komuni għat il-qim din ħaġa li anka jahna li fir rizoluzzjoni tal-Parlament. Minna naħseb li di jibda dubju tista' twassal għal eh, forniment effiċenti tal rizorsi iżda din twassal kollha l-mistoqsija ta' jekk il-prezz jirħass jew le. Jiena kuntent ħafna li r-rapporter jagħti importanza lill-istrateġija ta' komunikazzjoni, din hija xi kruċjali u forsi mhux moti għal sekk importanza fil-proposta ta' Kummissjoni. U bħal u minn barra l-kooperazzjoni mtejba għandna bżonn aktar indipendenza u trasparenza wkoll dan huma punti importanti. Jiena naqbel ħafna mar-rapporter li dawn l-elementi e, missom id mu mumiex. U naħseb li r-rapporter prezenta numru ta' proposti xirqa fuq f'dan il-qasam u e naraw jekk nistgħu supplementa għom b'mod kostruttiv. Punti jħor nix nefasidza li f'numru ta' stati membri reġuni u il-setat leġislativi definiti diġa jistaw jaħdmu fil-qasam ta' saħħa, per eżempju il-Belġu Spanja għandu dawn tip ta' reġuni. U jina naħseb li rridu nispeċifikaw u naraw li kunem eh, li jissemmu dawn, per eżempju fit-tekst Eh, fl-artikli 17 u 19 hemm numru ta' referenza għal livell nazzjonali u kella l-istati membri. Jena naħseb li hija xi ħaġa mixtieqa li ċertu stati membri sta jkollhom arranġamenti kostituzzjonali eh, fej tisemma jisemma l-livell relevanti tal-amministrazzjoni. L-aħħar punt dwar il-miżuri ta' saħħa pubblika li tirreferi għalihom il-Kummissjoni fl-artiklu 12, nixtieq nisma xi eżempji ta' dawk it-tip ta' miżuri li l-Kummissjoni qed timmaġna hawnhekk. Għaliex il-Kummissjoni tkun naqra vaga żejjed. Hemm punt ukoll fuq l-awtonomija kif ukoll il-flessibilità ta' pjanijiet ta' prevenzjoni. U jiena nixtieq nisma' mingħand il-Kummissjoni x'tip ta' awtonomija u flessibilità qed taħseb fiha f'artiklu 13 meta qegħdin jitkellmu dwar ir-rikonoxximent ta' sitwazzjoni ta' emerġenza jew inkella pandemiċi tal-influenza. Aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar sitwazzjoni qabel pandemiku. Issa fuq l-influenza din ħaġa nridu nagħtu attenzjoni għalja. Għalfejn qed nagħmlu dan ma taħsbux li teddit ieħor huwa forsi qed jiġi forsi imwarrab minħabba l-enfasi żejda li qed nagħtu l-influenza, ma dawn huwa l-punt li xtaqt irressaq. Grazzi ħafna. Issa, il-xadu rapporter tal-liberali muxa għaw, għallura naddi l-kelma l-onorevoli Lis. Grazzi ħafna, eh, qed nitkellem minn flok, ir-raġadu rapporter, u jitalbitni sabiex naddi il-punti dwar dan ir-rapport, ġviri, eh, tiħdux qata ħana kan nitkellem bl-Inglis, l għet nishtiq nirringrazzja il-rapportera ħidma importanti fuq din dan il-punt u għet jagħmel u koll numru ta' emendi importanti għal tekst li rċivejna. Issa dwar il-proposti ta' sur Parnio, aħna nilqaw l-emendi li ċaraw ir-rwol tal-ECDC u fil-fat e, eh, tilqaw kol sistema ta' avviz bikri li operata mill-istess e, sistema sabiex ikonna avviz ta' dawn it-tip ta' e, mart li jiġi jittieħed kif ukoll dak li ġara fl-istrateġija ta' komunikazzjoni tal-tfaqqija tal-E. coli fl-2007. Ġifri rridu ntalmu mill-passat tilqaw kol miżuri sabiex intejbu trasparenza u il-ħarsin tal-data dawn huma l-emendi 8 u 17. Rebecca Taylor fil-fatt tapprezza il-koordinament imsaħħa ma' WHO aħna dan naħsbu li għandu jiġi imsaħħa u dan għandu jiġi indirizzat għal kem huwa hija prerogattiva tal-Kummissjoni li tħabbar li hemm emerġenza internazzjonali għal dik li hija l-pandemija tal-influenza. E kif il-WHO jagħmel il-rol importanti sabiex jagħti e, il- l-informazzjoni dwar il-virus li l-manifatturi, għanna ma nistawx namlu dan minnajr il-WHO, il who aħna naħsbu li id-dritt tal-Kummissjoni li ħabru kriżi internazzjonali, emerġenza internazzjonali għandha tiġi eh, marbuta mal ruol ta' WHO kollha reġunijiet prattiċi. Is-Sinjora Taylor, Taylor eh, tapprezza wkoll tħassib tal-rapporter dwar eh, apparat mediku li jista' jpoġġa fil-ġisem dawn huma elementi wieħed 13 15. Il-grupp liberali ovvjament eh, din hija xi ħaġa li ddiskutejnija eh, xi żewġ sessjonijiet ilu huwa impenjat bisħieħ għal biex nindirizzaw id-djufijiet li waslu għall iskandlu tal-PIP. Iżda minkejja dan aħna neħdu nota li l-proposta l-ġdida l-leġislazzjoni għall apparat mediku għandi ġi publikat mhux aktar tard minn Settembru propju mill-Kummissjoni fil-fatt il-Kummissarju Dalli u forsi jkun strument aħjar biex nindirizzaw eh, tħassib ta' sigurta li forsi konna iva f'Settembru ħajġi publikat, konfermat. U aħna naħsbu li aħjar li eh, nużaw dak l-istrument biex nindirizzaw sigurta fuq dan it-tip ta' apparat mediku. Is-Sinjura Taylor tilqa' wkoll il-mekkaniżmu ta' xiri eh, komuni għal tilqim u l-benefiċċji li dan għandu jwassal għall istati membri iżgħar. Aħna ħanħarsu b'attenzjoni kif ħajaħdem dan biex nassiguraw li nilħqu l-għanijiet ewlenin. Punt partikolari li taf li kien ta' eh, problema għal kunsil b'referenza għall-artiklu 12 dak għandu bżon ta' aktar attenzjoni tifhem li l-Kunsill jixtieq ineħħi dan u tixtieq tara li jkun hemm sforz konġunt sabiex b'xi mod jew ieħor nerġgħu niktbu, niddefinixxu minn ġdid it-tekst sabiex inkunu nistgħu naslu għall approvazzjoni tal-Kunsill jekk il-Kummissjoni fil-fatt ħoss li hemm bżonna din miżura. U għalhekk il-Sinjora Taylor tixtieq tirringrazzja r-rapporter għall-isforz u qed tistara bil-ħerqa li konna din kollaborazzjoni mill viċil miegħu. Grazzi ħafna tal-li ħadd eh, il-ħidma fidej kissa eh nisimaw lill-Kummissjoni di mhix il-proċedura tas-soltu. Zewċ żewġ kelliema mill-Kummissjoni u mbagħad hemm kelliem mid-WHO nixtieq għak minn qalbi jintom preparajtu prezentazzjoni għalina għandek ħames minuti. Mbagħad wara nistgħu nagħtu opportunità lil kollegi sabiex iwieġbu. Nimxu hekk. Mela, l-ewwel nett il-Kummissjoni 3 minuti kull wieħed. Grazzi ħafna, nixtieq nindirizza xi ftit mill-punti importanti li tqajmu dal-għodu. L-ewwel nett, dwar il-medicini kif ukoll l-apparat mediku nixtieq ngħid li huwa importanti nenfasizzaw lil leġiżlazzjoni eh, fl-2010 eh, kien hemm Revizjoni ta' sistema ta' farmakovigilanza ta' tħat titħol fis-seħ din is-sena u din tinkludi dispożizzjoni dispożizzjonijiet tal-użu ħażin jew inkella l-użu mhux skont it-tikketta ta' dawn prodotti mediċinali u jiena naħseb li ħan ispiċċaw nidduplikaw jekk ħajkun hawn dispożizzjonijiet simili anka inklużi f'din il-proposta. It-tieni net dwar l-apparat mediku li stajt jitpoġġa fil-ġisem, il-protezi li huwa kopert minn numru ta' emendi bħalma diġà semma l-Kummissjoni qed tipproponi li toħroġ b'inizjattiva leġislattiva aktar tard din is-sena u aħna naħsbu li dan ħajkun l-aħjar post li nkopru dawn it-tip ta' eh, kwistjonijiet ta' apparat mediku mhux fil-proposta preżenti. Mela dak l-ewwel punt. It-tieni net fuq il-komunikazzjoni il-Kummissjoni taqbel bisħieħ li il-kwistjoni tal-komunikazzjoni lil pubbliku hija ħaġa importanti immens. Aħna fil-fatt diġà semmejna dan il-punt fuħet mill-premessi għax għedna li dan huwa element verament importanti ta' ġestjoni ta' kriżi għal għal ġestjoni ta' riskju għal żmien ta' kriżi waħna aħna naħsbu li dan tip ta' koordinament għandu jkun parti mill-miżuri ta' koordinament ta' ġestjoni ta' riskju taħt artiklu 11 Issa dwar is-saħħa internazzjonali t tisħiħ tal-kooperazzjoni internazzjonali din hija xi ħaġa li l-Kummissjoni fil-fatt proponiet li jkun hemm artiklu speċifiku fuq dan u aħna naħsbu li t-teddit eh, tas-saħħa ma jaqafx fil-frontiera għalhekk kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi hija xi ħaġa verament importanti. Flimkien mal-koordinament ta' azzjoni flimkien ma' WHO. Iżda dwar jekk il-miżuri għandhom xikunu konsistenti ma' WHO ma' rakkomandazzjoni tagħhom jew le, dan huwa punt ta' tħassib għal kummissjoni Għaliex f'ċertu każijiet WHO u rakkomandazzjonijiet tagħhom jistgħu e, jitlu fuq politika oħra tal-komunità, pereżempju il-movement ħieles se inkella suq intern. Għalhekk aħna nixtiequ li jkollna lingwaġġ li jgħid li il-miżuri tal-komunità taħt artiklu 12 għandhom jikkonsidraw ir-rakkomandazzjoni ta' WHO jo u mhux li neċessarjament ikunu konsistenti magħhom. Issa dwar id-dispożizzjonijiet fuq l-ambitu tad deċiżjoni F'artiklu 2 il-Kummissjoni hija favur mekkaniżmu li jippermetti l-Stati membri f'każijiet eċċezzjonali li għajmu ċertu kwistjonijiet li jaqgħu barra mill-ambitu tad-deċiżjoni u dan fiħdan il-mekkaniżmi li huma provduti fit-tekst. U dan jista' jippermetti li ċertu kwistjonijiet li jaqgħu taħt leġiżlazzjoni oħra tal-komunità jistgħu jitqajmu f'ċirkostanzi eċċezzjonali fil-kontest ta' din il-proposta. Għalhekk ikun hemm xi forma ta' mekkaniżmu ta' bridging aħna nħossu li dan ikun iżjed faċli wieħed jagħmel ġestjoni tiegħu meta mqabbel ma l-inwessaw l-ambitu ta' qabel ta' leġislazzjoni f'artiklu 2. Kien hemm mistoqsija dwar eżempji ta' tip ta' miżuri li l-Kummissjoni qed timmaġina taħt artiklu 12 U kif issemma l-bażi legali hija verament dajfa iżda minkejja dan kollu aħna xorta waħda nħossu li l-koordinament għal miżuri li għandhom xjaqsmu appariri tal għadwar li vjaġġar l pubbliku kif ukoll determinazzjoni ta' messaġġi komuni eh, ta' komunikazzjoni ġu indirizzati lill-istati membri u l pubbliku kif ukoll protokoll komuni biex nivestigaw clusters ta' każijiet u dawn huma eżempji ta' tip ta' miżuri li jistgħu jittieħdu taħt dan l-artiklu 12 u aħna inkomplu naħsbu li huwa salvagwardja neċessarja, miżura ta' salvagwardja neċessarja. Laħanet dwar rikonoxximent ta' situazzjonijiet eh, ta' emerġenza taħt artiklu 13 din hija eh, enfasi partikolari fuq eh, influenza pandemika għaliex tippermetti nifukaw fuq il-farmaceutiċi li tippermetti li noħorġu bit-tilqim għal dan it-tip ta' influenza b'mod maġġel u għalhekk l-artiklu 13 huwa miktub kif inhu. Issa jekk tippermetti li ngħaddi il il-kelma lill-kollega. Uh, eh, merci, j'ai le plaisir d'aborder la question de l'extension du champ d'application. Grazie. Nidiskutu l-ambitu, klassif tal-ambitu fir rigward ir-radjazzjoni ionizzanti, kapitu tlita tal-trattat ta' Juretim. Jiena responsabli għal protezzjoni tas saħħa ta' dan il suġġett Il-premessa seba' u l-possibilità li titħassar Hawnhekk nittamaw li niksbu dalwaqt l-opinjoni mis-servizz legali tal-Parlament mill-kanali uffiċjali u dan ifisser li servizzi korrispondenti fl-istituzzjonijiet oħrajn ikun jistgħu jagħtu risposta tagħhom fuq dan meta l-Komissjoni ħarġet mill-proposta edna li ma, li ma jkunx utli li ndaħlu l radjazzjoni jonizzanti fl-ambitu ta' din ta' dan it-test. Il-protezzjoni tas saħħa taħt dan trattat Juretim kopri dawn ir-riski, speċjalment bl-artiklu 30 li jistabilixxi standards bażiċi għal protezzjoni tal-ħaddiema u tal-popolazzjoni kollha kemm hi. L-artiklu 31 jistabilixxi grupp ta' esperti speċifiku biex joħroġ pariri fuq dak is-suġġett fir rigward is-sogri marbuta mas-saħħa u eh, artikli 35 sa 38 jistabilixxu dmirijiet speċifiċi fir rigward l-Istati membri u jagħti xogħlijiet speċifiċi f'mir-naħa tal-Kummissjoni biex ikunu nistgħu naġixxu. Il-bażiċi ir-regoli bażiċi ġew stabiliti fl-1997 79 skużawni u l-iktar waħda reċenti kienet aġġornata fl-1996. Bitħejja għall-emerġenzi ta' radjazzjoni wara diżastri nukleari l-istati membri jridu jalqu minnu fih l-impjant nukleari fejn jkun hemm emerġenza u jkun hemm kooperazzjoni transkonfenali fost l-istati membri. Jkun hemm tisħiħ permezz ta' proposta direttiva li qed tiġi diskussa bħalissa. Hemm ukoll deċiżjoni tal-Kunsill fl-1997 il-deċiżjoni ta' Juretim fuq l-iskambju ta' informazzjoni f'każ ta' emerġenza nukleari. Is-sistema ta' twissija eh, bikrija u sistema ta' allarm edha hemm qed taħdem Qegħdin kull kuljum, naraw li taħdem kuljum u hemm ukoll eżerċizzju internazzjonali annwali biex dan isaħħu, kif ukoll eżerċizzju oħrajn organizzati mill-awtoritajiet nazzjonali fl-Istati membri. Hemm ukoll dispożizzjonijiet fuq il-prodotti tal-ikel, iżda mhux se nitkellem fuqhom issa rridu għadu attenti għaliex jekk jiġi inkluż radjazzjoni jonizzanti, ikun hemm xogħol doppju, ikun hemm eh, anki konfużjoni li tista' tinħalaq fost l-awtoritajiet, speċjalment l-artiklu 31 fuq il-gruppi ta' esperti u l-Kumitat tas Sigurtà tas-Saħħa. Dan ir-riskju ma jkunx inkluż fl-ambitu, iżda da ma jfissirx li ma jkunx hemm skambju ta' informazzjoni bejn il-Kommissjoni u l-Istati Membri. Grazzi. Grazzi. Issa naddi il-kelma lil Issur sur Rodier WHO nilqaw nilqaw kawek fil-Kumitat MV u niprofa zomma l-limitu ta' 5 minuti nafu li mhux wisq iżda ħafna xogħol li rridu mmexxu f'dan il-Kumitat tanna problema l ħinet jafas u nixtieq nagħti ftit ħin il-kollegi biex ikun jistgħu jagħtu tweġiba jew xi rimarki fuq il-preżentazzjoni tiegħek. Jekk jogħġbok fisem il-WHO. Grazzi ħafna, President. Lodwa tajba, Sinjuri, ħanżom ħankun ħanitkellem malajr malajr. L-ewwel net, l-ewwel slide ħajċara punt li l-Unjoni Ewropea minħabba li għandha territorji barra mill-Unjoni Ewropea mhux blok ġeografiku iżolat hemm miżuri li applikaw u jistgħu jvarjaw minn post għal ieħor fiż-żona taħt l-awtorità tal-Kummissjoni. Ovvjament l-Ewropa hija hub internazzjonali kbir sali pittoro internazzjonali biex ngħidu hekk għall-vjaġġar għan-nies imma anke fuq l-ikel, l-insetti, l-annimali jgħaddu ħafna affarijiet mill-vjaġġar fl-Ewropa. Ħafna drabi kunem hemm bliet kapitali Ewropej li jkunu qed jospitaw lob eh, olimpiku pereżempju fir-Renju Unit jew avvenimenti insomma internazzjonali għandna ħafna eżempji mhux biss il op olimpiku, iżda nista' nfakkarkom l-affarijiet jistgħu jiżvolġu malajr, pereżempju fil-kas tas-SARS fl-2003 nafu li ħafna nies jistgħu jivvjaġġaw u jkollhom saħħa tajba iżda mbagħad ikunu qegħdin iġorru mart fuqhom li jista' jxerduh lil ħadd ieħor. Hemm mart oħrajn li faqqa pereżempju polio partikolari kellna epidemija fl-2010-2011 fir-reġun Ewropew tad WHO u dan il-Mart seta' jalħaq anke l-Unjoni Ewropea iżda ma minx Il-ħosba u koll faqqat mill-2004 2012 għedin nevalwawa nispartawa f'pajizi u koll ma kienux ibbatu minn din il-marda speċjalment fl-Amerika ta' fuq. Issa l-mart relatat ma' l-ikel, riskju kbir li għatem rajna avvenimenti fi Franza u Ġermanja dan l-aħħar u dawn huma problemi li ħebba umana probabbilment. Regolamenti tas-saħħa, b'mod partikolari fl-Unjoni Ewropea issa, l-ewwel net Nixtieq niġbilkom l-attenzjoni li hemm IHR li huwa regolament tas saħħa internazzjonali li ddaħħal fl-2005 u jintroduċi kunċetti ġodda. Dawn huma inklużi fil-proposti tal-Kommissjoni palma tistgħu taraw u din hemm biex kontraw l-affarijiet mhux biss fil-frontieri iżda billi jkun hemm sistema ta' monitoraġġ fil-pajjiżi fejn jista' jkun hemm sors ta' dawn il-problemi nifukaw mhux biss fuq mart li jittijħet li wasal l-infezzjonijiet iżda li nkopru kollox u jkollna tweġibiet tajbin risposta tajba skont is-sitwazzjoni. Ir-regolament tas-saħħa internazzjonali huwa vinkolanti legalment u japplika għal stati membri iżda pajjiżi oħrajn li jinkludi wkoll dawk rip il-frontieri tagħna, l-Andorra, Liechtenstein, Monaco, ehm, Liechtenstein u anki l-Svizzera. Hemm regolamenti tas-saħħa internazzjonali li applikaw għal dawn il-pajjiżi wkoll. Hemm żewġ oqsma li huma koperti l-implementazzjoni, waħda minnhom hija l-ġestjoni ta' avvenimenti madwar id-dinja, imbagħad il-kapaċitajiet li jrid ikollhom il-pajjiżi. Il-dokument huwa maqsum xar partijiet, hemm l-annessi wkoll. slide li jmiss il-punti ewlenin. Huma rivoluzzjonarji fir rigward is-saħħa, speċjalment il-tieni u t-tielet parti li għandhom x'jaqsmu maqsim tal-informazzjoni bejn il-pajjiżi u bejn il-WHO. Hemm ir-rakkomandazzjonijiet tas-saħħa pubblika meta tfaqqa kriżi, imbagħad fil-monitoraġġ slajd li jmiss. Kull pajjiż irrit ikun kapaċi jevalwa jinduna li hemm mart u jagħmti rapportaċ l who Hemm avvenimenti differenti mhux bilfors eh, ħżiena iżda affarijiet li jistgħu waslu għal emerġenza tas-saħħa pubblika. Mbagħad meta nitkellmu dwar notifika ninsemmu dak kollu li jista, importanti ngħidu jista, iwassal għal problemi. Għax mhux dejjem ikun hemm emerġenza li tidher, iżda affarijiet li jkunu qegħdin magħna kuljum u jistgħu ifaqqaw f'daqqa. Imbagħad rridu naraw l-oriġni tas sors li wassal għal mart fuq il-bnedmin, dan ir-regolament jitlob li l-pajjiżi jkunu notifikati f'każ ta' mart. Il-pajjiżi jridu jagħmlu konsultazzjoni mad-WHO biex ikollhom il-konsulenza eh, medika u konfidenzjalità jekk jista' jkun tittiġi rispettata. Iżda jekk il-WHO u dan rajnih bosta każijiet ikollu sistema ta' li jisinduna bil-mart, u morru fil-pajizi, morru hemmhekk naraw li fl-24 sija li jkollhom ma jgħaddux l-informazzjoni li innan l-WHO imbagħad nistgħu nintervjenu. L-aħħar l-informazzjoni fidejn il-WHO huwa disponibbli fil-pajjiżi ta' ċertu kundizzjonijiet biss u dan huwa loġiku. Nisol nidħol fid-dettall, kull stat membru tal-Unjoni Ewropea li huma membru wkoll ta' WHO għandhom focal point nazzjonali ekku għam sejja għal leġizlazzjoni nazzjonali u dan irrit jorbot mal-punt ta' kuntat ta' WHO fuq dak is-suġġett. Malajr malajr għandek l-CDC li għandu rwol importanti x'jaqdi għax għandhom aċċess għal dan is-sit. Il-Kummissjoni permessa li CDC għandhom aċċess għall informazzjoni Slide li jmiss, tistgħu taraw fi slide li hemm dettalji partikolari fuq il-focal points fil-pajjiżi kollha, importanti li jkun hemm kuntatt bejn il-pajjiżi u dawn il-focal points jgħinu. Naddi forsi iktar malajr fi slide. Għandek istrument ta' teħita deċiżjonijiet għad notifika slide li mis, mustaqot nitħol fil-dettal. Għanna sistema ta' rapportaċ f'kas ta' epidemiji, huwa simili għax-xogħol li jagħmlu l-CDC kuljum. Slajd li mis, kemm nurikom li l-istati membri tal-Unjoni Ewropea huma rappreżentati tajjeb ħafna fuq il-Kumitat ta' Esperti ta' WHO għal regolament tas saħħa internazzjonali. Dan ifisser li l-Kumitat ta' Reviżjoni Eh, jista' jiġi mwaqqaf faċilment. Il-WHO għandu sistema dinjija ta' ġestjoni għal kull uffiċċju nazzjonali u reġjonali ma' imsieħba li huma istituzzjonijiet uħud minnhom huma stati membri jew istituzzjonijiet tal-istati membri jridu nagħmlu koordinazzjoni kuljum ma' li CDC jiddependi x'jiġri x'mar tifaqqa u ħafna drabi fil-pajjiżi il-focal point tal laj WRS li huwa sistema ta' twissija bikrija u rispons irridu nimxu l-qoddim. Grazzi ħafna, issa naddu għal żewġ kelliema l-oħra fissem il-gruppi politiċi jgħid il-President l-ewwel net l-Onorevoli Kukovic, mbagħad McKevin, mbagħad l-Onorevoli Prodi. Mbagħad ntemmu bir-rapporter. Żewġ minuti kull wieħed. Grazzi ħafna, President. L-ewwel net permettini nirringrazzja l-rapporter u shadow rapporters. Grazzi tal-li zittu suġġerimenti li jistgħu jkunu utli l-emmolaw jistaw forsi jwessaw l-ambitu daqxej iżejjed, iżda xorta waħda rridu nkunu nafu li kull il-katina hija importanti u b'saħħitha daqs hija b'saħħitha kull ħolqa tal-katina u aħna lekk irridu noħolqu katina globali fir-rigward il-teddit transkonfinali għas-saħħa. Madana kollu, il-lum irridu niffukaw dejjem aktar fuq l-implementazzjoni per se. Għaliex hemm ħafna regolamenti u direttivi li diġa qegħdin fis-seħ. Mhux kollox huwa wartu żar nafuh dan u speċjalment meta l-affarijiet ma jkunux tajbin meta jkun hemm paniku minħabba komunikazzjonijiet li joħorġu ta' kafkaf, irridu qodu attenti minħabba l-kriżi ta' bħalissa qed noqogħdu attenti min-naħa ta' dħul ta' turiżmu għaliex meta jkollok komunikazzjoni ħażina minħabba f'każijiet ta' teddidiet transkonfinali pajjiż jista' jibqa' bla turisti u dan jista' jfisser 10% saħansitra tal-GDP f'ċertu każijiet. Għalhekk irridu nqogħdu b'sebajnejn meta nikkomunikaw dawn l-affarijiet jista' jikkawża ħsarat kbar. Dan ma jfissirx minn naħa l-oħra li mannix noqogħdu attenti dwar il-ġestjoni ta' kull teddida li joħroġ minn dan. Xa ġoħra rridu nimxu mal-prinċipju ewlieni ta' sempliċità kemm jista' jkun, semplifikazzjoni, skużawni. Rridu naraw li ndaħlu dak kollu li huwa importanti imma ma rridux inċajpru x'inhu l-prijoritajiet tagħna. Nixtieq niġbed l-attenzjoni għall-aċċess għat-telqim. Mill-punt di vista tiegħi il-tilqim jistgħu jkunu irħas jekk ikun hemm kunsinni komuni. Grazzi. Grazzi ħafna jgħid il-President Linda McKevin, żewġ minuti. Grazzi President, grazzi l rapporter Gil Parnio għal-rapport tiegħu. Iktar ħaġa importanti għalija meta jkun emerġenza transkonfinali, mhux min jagħmel hemm li x-xogħol isir u nkunu nafu min huwa responsabbli għal xiex li ma' aġenzija li ma' proċedura ċara se tittieħed biex bekk kulħadd jaġixxi malajr. Naħseb li fil-każ tal-liġi tal-farmakovigilanza huwa minnu li hemm mekkaniżmi biex naġixxu malajr, huwa minnu li kien hemm fallimenti f'ċerta każijiet per pereżempju medjator, imma bid-dinja għandna mekkaniżmi ġodda. L-apparat mediku kien l-problemi li l-kol nafu dwarhom u neħtieġu koordinazzjoni aħjar fuq din il-kwistjoni. Iżda fejn dan ser isir jiddependi fuq il-kwistjoni EFSA jidrattaw il-ġestjoni tal-ikel jew affarijiet marbuta mal-ikel. U għalhekk il-Kummissjoni tista' tkun tajnuna billi tina ċarezza ta' dan l-emerġenzi transkonfinali minnu mexxi biex naraw min qed jagħmel xiex. Mhux qed ngħidu li m'hemmx mekkaniżmu iżda rridu naraw min huwa responsabbli għal dan ix-xogħol. Imbagħad nixtieq nistaqsi lill-uffiċjal tal-Kummissjoni ma nafx jismek jiddispjaċini li tkellem dwar il-kwistjonijiet nukleari u l-trattat juratem. Juretim eżista l-bosta snin. Jina minix ċerta, William Ipi, e xieġri jekk situazzjoni bħal dik li kien hemm fid-diżastru tal-Ġappun tiġri hawnhekk. Nafu li l-impjanti nukleari huma indirizzati f'dan il-kwistjoni il tagħna ma' sistema tagħkom hija b'saħħitha biżejjed li dak li jkun ma jemxix transkonfinalment jekk jiġri każ bħal dan li CDC qed ikun involuti fix-xogħol magħkom tagħmlu komunikazzjoni bejnietkom hemm rabta bejnietkom u li CDC jiena fiduċuża li jekk ikun hemm inċident bħalma kien hemm fil-Ġappun intom tkunu fil-kontroll u ma jkollkomx koordinazzjoni, bżon ta' koordinazzjoni aħjar. Naħseb li l-iktar ħaġa importanti huwa li jkollna l-istrutturi li jaħdmu meta jkun hemm emerġenza u li kulħadd ikun jaf x'trid jagħmel meta jseħħ avveniment bħal dan. Grazzi Vittorio Prodi għal żewġ minuti. Grazzi President. Għanżom fil-qosor ħafna. U partikolari nixtieq nitkellem dwar l-influenzi speċjalment li jinxterdu minħabba minn nifs. Għalek, speċjalment fej kunem ħafna fullar, dawn waslu ħafna drabi għal kazijiet importanti li rridu nżommu taħtajnejna. Mod partikolari, bħalma semma il-rappresentant tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa WHO fl-ajruplani. Rridu nitkellmu dwar l-importanza tal-mart li jinxtered b'mod transkonfinali. Importanti li jkun hemm monitoraġġ u ma nafx kemm huma marfa u flima punt waslu l-linji tal-ajru u dawk li jibnu l-ajruplani fir rigward l-impjanti ta' ventilazzjoni ġol l-ajruplan għaliex speċjalment fl-ajruplani hemm densità kbira ta' passiġġiera u għal daqstant huwa muri bil-fatti bl-evidenza xjentifika li l-possibilità ta' infezzjonijiet u ta' tixrid ta' mart u li l-mart jittieħed huwa oli għall-ajruplani. Għalhekk jiena nitlob jekk mhux ċara hawnhekk jekk hemmx attenzjoni li qed tingħata fuq dan il-punt għaliex fir rigward t tixrid ta' mart transkonfinali naħseb li huwa mezz ta' trasport l-iktar importanti. Ovvjament ma rridux nagħtu ġemp għal diffużjoni feħdan il-pajjiżi stess tal-Unjoni Ewropea. Iżda xorta waħda jiena naħseb u nħoss li dan li semmejt huwa każ importanti ħafna li rridu nżommu taħt għajnejna. Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Parnio, il-rapporter biex jala dibattitu. Grazzi, President, kollegi. Kifet, din hija proposta għal deċiżjoni li għanna nilqaw. Għanda ħafna punti pozittivi taffettwa l-ħajja tagħna ta' kuljum wara kollox u l-ħajja ta' kuljum ta' 500 miljun ċittadin Ewropew. Iżda huwa minnu wkoll li meta jkollok reazzjoni inizjali għal kollegi l-ewwel nett, nixtieq ngħid anke fir-rigward ir-rappreżentant tal-WHO u John Ryan mill-DG tal-Kummissjoni nafu li f'ħafna każijiet naħdmu ma' xulxin u nixtieq insemmi dak li qal il-kollega tiegħi mill-ħodor. Hemm numru ta' ostakli li jresqu ħafna stati membri poġġu jagħmlu l-bsaten fir-roti minħabba sovranità nazzjonali. U dan huwa rifless fil-kompromess li resqet eh, il-presidenza daniża u li se jipprovdi l-bażi għal aktar xogħol fih dan il-Kunsill. L-idea hija li l-proposta tista' tiġi adottata sa tmiem l-2013. Tudużomu f'moħħkom li fit-22 ta' Ġunju il-Ministri tas-Saħħa Ewropej iltaqgħu u għamlu skrutinju ta' din il-proposta l-deċiżjoni u dan juri li fadlinna x'naqtfu sabiex bekk nippermettu li l-istati membri iżidu il kuxxenza tagħhom għal ħtieġa ta' approċċ aktar Ewropew jew globali saħansitra. Li Nirid ikun fis-seħħ. Naħseb li huwa fl-interess tagħna li matul id-dibattiti tagħna u l-adozzjoni tax-xogħol leġislattiv li niżguraw li nistaw nitkellmu kemm jista' jkun vuċi waħda għaliex wara kollox ser ikun hemm disgwit mal-Kunsill f'ċertu testi li rridu naraw li nżommu sodi fuqhom u kemm jista' jkun tgħaddi tagħna. Iżda jiena nippreferi li l-punt ikun kopert. Is-Sinjura McKevin fakritna li dwar il- skandlu ta' Mediator li rajna li dan nexilu jizgitċa mis-sistema ta' kontroll u daħal fis-suq. Nafu li hemm il-liġi ta' farmakovigilanza, iżda l-istruttura ħatkun s-saxħa fis-sena d-dieħla u bekk għandha tippermetti li każijiet bħal ta' medjator ma jirrepetux ruhom. Għaldaqstant, m'għandux ikun hemm ħtieġa li jiġu koperti dan il-mediċini mhux xirqa. Kif qal l-Onorevoli Lajnen, il-Kummissjoni ser toħroġ proposta, naħares qoddim biex dan ikun il-każ, iżda sissa ma kellix notifiki tad dispożizzjonijiet tagħha. Aħna għandna rwol leġislattiv biex nindirizzaw bħala fl-ewwel lok dan eh, xogħol inna niddiskutu din id-deċiżjoni u għalhekk nagħtu ħarsa lejn it-tamir mediku. Imxejna ġmienna qegħdin il-qoddim u fid-dawl tal-proposta tal-Kommissjoni rridu naraw kif ħanimxu l-qoddim viżavi id-direttiva. Kumment ieħor minn naħa tiegħi dwar l-ambitu u teddit tal-radjazzjoni jew inċidenti nukleari li waslu għal radjazzjoni jonizzanti. Jien nixtieq ngħid li ma tantx nara kif il-proposta tagħna tista' titħares bħala xi ħaġa li toħloq konfużjoni, qed nitkellmu dwar skambju ta' informazzjoni, iktar kooperazzjoni, iktar u iktar minn dak id-dispożizzjonijiet li għatem u kienna jkollna l-bosta snin fir-rigward it-trattat Juretim. Kif fakritna Linda McKevin fil-diskors tagħha qabel, jien ukoll nemmen li fl-evalwazzjoni tagħna neħtieġu li jkollna salvagwardi għaċ-ċittadini Ewropej kollha. Li juretim fil-bidu kienet edem bħala xi ħaġa li ħatħares il-ħaddiema fis-siti nukleari. Iżda hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar proposta li ħatkopri l popolazzjoni kollha. Għalhekk jiena intenni l-proposta tiegħi li għandna nkunu kapaċi li nindirizzaw dan propju fil-proposta tagħna deċiżjoni. Fl-aħħar President, wara d-data tal-tressiq tal-emendi, jiena ħan iltaqa ma' Shadow Rapporters biex nippruvaw insibu eh, konverġenza u nerġa' narra fil kumitat nrassa numru ta' emendi li nkunu qbilna fuqhom flimkien. Naħseb lu importanti li nilħu kompromessi kemm jista' jkun fostna ħafna importanza memusa ma' dan it-test, nafuh dan il-koll u ta' bilħaq ikun importanti wkoll mhux biss li nitkellmu iżda li jkollna dialogu tajjeb mat tim tal-Kommissjoni u ġewrajn. Grazzi. Vielen Dank, Gilles Pagnot. Grazie ħafna l-rapporter dialogu dejjem huwa tajjeb. Dan huwa approċċ tajjeb id-deadline għall-emendi huwa għal ta' Settembru għal nofsinhar. U mbagħad ikonna l-votazzjoni hawnhekk fil-Kumitat tas-Saħħa u tal-Ambjent u mbagħad fil-plenarja fil-15 ta' Novembru. Nixtieq nirringrazzjakom kollha l-interventi tagħkom skużawni tal-li konna daqshekk illimitati fil-ħin disponibbli però rridu nżommu mal-iskeda tagħna. Ħanaddu għal punt 13. Fuq il-klassifikazzjoni pakkettjar u t tikketar tal-preparazzjonijiet perikolużi Din il-revizjoni ta' direttiva huwa rapport tekniku imma wkoll huwa wieħed dirett minħabba natura speċifika tiegħu. Bażikament qed jiġi proposta biex eh, ipoġġi eh, f'konformità anka l-poteri tal-Kommissjoni permezz ta' l-atti delegati u ta' implementazzjoni għabbażi ta' Trattat tal Lisbona. Jiġifieri dan ir-rapport huwa sabiex nadattaw għat-Trattat ta' Lisbona fil rigward tal-proċeduri leġislattivi. U ma tantx indirizza s-suġġett fih innifsu li huma t-taħlitiet eh, perikolużi. Hemm bżonn ta' kontinuità legali fih dan il-qafas settorali skont il-riforma preżenti anka l-adazzjoni tal-programm REACH. Il-ħsieb huwa li jkun hemm regolamentazzjoni u anka soluzzjoni għal taħlitiet ta' żewġ kimiki sa dan jibqa' jgħod sal Ġunju 2015 skont ir regolament tas OP. CLP. Dan se jibqa' jgħod sa l-ewwel ta' Ġunju 2015 dan il batax dan il rikast Seri wasal sabiex il-programm ta' qabel iġi eh, ftit kif mibdul. ma mhumiex possibbli li nagħmlu modifika l-kontenut ta' dan ir-rapport u laqas għall-element politiku għaliex l-unika tibdiliet żar huma bħalma semmejt huma l-aġġornament ta' dispożizzjonijiet għal uh, proċeduri li issa jitlu fis wara it-Trattat ta' Lisbona u Direttiva ta' Reach. Barra minn hekk hemm ukoll xi punti żgħar illi bizbal tneħħew meta kienem il-preparazzjoni tal-CLP. Per eżempju, l-punt fuq l-informazzjoni konfidenzjali fil-fatt l-oqsma li jistaw jiġi emendati f'dan it-test jindirizzaw it-tibdiliet proċedurali u mhux il-kontenut tad-direttiva. Fil-sqarija ta' spiega fil-rapport tiegħi jiena nagħmel referenza l-artikli fejn seħew tibdiliet imma bħalma diġà semmejt ma rajtx raġuni għalfej noqgħod eh, nerġa' nemenda l-istess affarijiet. Il-Komissjoni wediet illi musser tmiżin id-direttiva qabel eh, l-2015 u għalhekk l-ebda qatti delegati mu maħsuba għal dan il-kontest. Eżis kollegi, ovvjament aħna nixtiequ, jina nixtieq nisma' l-opinjoni tagħkom, anka nisma' diskussjoni, però nkun sorpriża ħafna jekk ikun hawn xi reazzjonijiet għaliex eh, jidher li huwa każ ċar ħafna. Grazzi ħafna. Xtaqt nirringrazzja lir rapporter u night illi Naqbel ma l-istqarrija tagħha m'hemmx għalfejn nibdlu l-proposta tal-Kummissjoni għaliex hija prinċipalment kjarifika teknika għal regolamenti li ġew introdotti matul is-snin kif ukoll marbut mal-konformità wara trattat ta' Lisbona, ġifiri huwa punt importanti imma mhux wisq kontroversjali. Ukoll nista' nifhem l-ħsieb fej hemm propost li jidħlu l-atti delegati u nistgħu nappoġġaw biss grazzi ħafna l-Sinjora Satwasi. Grazzi ħafna Sur President par rapporter u l vice President u l-korrelatur qalu din hija kwistjoni teknika ħafna però hemm punt wieħed illi jorbot ma' dritt tal-Parlament u li nixtieq insemmi hawnhekk għaliex fil-kometoloġija l-antika il-Parlament il-ġila tal ornaxilu jikseb titjib fil-rigward ta' perjodu ta' reazzjoni jekk ikun hemm xi problema. Dan, dan il perjodu kien estis għal tnejn plus żewġ plus xarejn oħra. Il-proposta issa li issa dan il-periodu jiqsar u jiġi tnejn plus wieħed. u għalix dan il-periodu ta' 2 plus 2 huwa xaġa li aħna ġlidna li u ksibnija nixtieq illi nżommu l-istess, nżommu dak li diġa għanna meta din il-leġislazzjoni titħol tiġi konformi mal-atti, mal-proċedura tal-atti delegati, grazzi. Grazzi ħafna. Sinjora Satu, il-Kommissjoni ixti uh, eh, t-intervjeni, Iva, Kommissjoni għadawnek. Grazzi ħafna. Jina tina rappresenta l-Komissjoni fuq dan il-punt. L-għennet, grazzi ħafna ta' rapport eccellenti u anka ta' prezentazzjoni tiegħu. Għandhom konsiderazzjoni wkoll il-kommenti ta' l-aħħar eh, membru parlamentari li intervjeniet il-lan ta' din il-proposta kien li naħdmu flimkien fuq livell orizzontali ma' proposti oħra minnaħat ta' Eh, DG Enterprise il eh, DG konsulta il-leġislaturi eh, differenti u waslet qoddimna bħala packet list, Pero il-leġislatur dejjem għandu il-poter li jemenda l-proposta imma minix ċert jekk uh, dan imorx kontra l-prinċipju ta' konsistenza, però il-soluzzjoni il-proposti ġejjin mill l-istess diġi ma jorbtux ma l-istess eh, suġġett u eh, ma nafux jekk se fitxu soluzzjoni waħda għal files kollha. Ovvjament l-aħħar deċiżjoni għafidej il-leġislatur, però xaqt nistaqsi jekk hux possibbli peress li din hija kodifikazzjoni kodifikazzjoni ċara illi ser tinbidel biss għal anijiet tekniċi ġifiri għarrikast anka eh, peress li anka d-DG serħina moħna u anka ser kunem dan il-phase out l-2015 eh, dawn il-dispozizjonijiet mux eh, ser jintużaw ġifiri ser ikun wieħed formali u għatmu ser jiġi attivat ġifiri ma xat naraw bżon sabiex dawn id-dispożizzjonijiet jidħlu fis U għalhekk din hija kodifikazzjoni ċara jekk aħna sejra kan nindirizzaw il-punt tal- eh, periodu tal-reazzjoni, il-konsil jista' jinterpreta bħala dritt li wieħed jinterferixxi anke f'punti oħra aħna Diġa qed naraw li ma riżultati nistgħu niksbu ġifieri ċertu tibdiliet jistgħu iwaslu għal komplikazzjoni fil-Kummissjoni kollha tibdel anke qosma oħra. Grazzi ħafna rapporter. Tixtieq eh, tagħti reazzjoni tagħha? Naħseb illi din id-diskussjoni hija waħda pożittiva m'hemmx ħafna iktar xi ngħidu. Nittama illi tħassib illi resqet is-Sinjura ħassi. Nisan nserħu la rasa anka permezz tas servizzi legali tagħna u daħt dawn iċ-ċirkostanzi aħna ma nfisklux il-poter li aħna għanna jew l-influenza li aħna għanna fuq dan kollu. Il-Kommissjoni naħseb li qalet kollox u naħseb li wieġbet mod tajjeb. Jiena nista' naċċetta dak li ksibna sissa. Kieku tajjeb li kulħadd ikun kontent eh, daqshekk b'dan ir-riżultat. L-emendi jridu jaslu sa 12 ta' Lulju f'nofsinhar. Imbagħad niddiskutuhom fil-Kumitat tal-Ambjent eh, fl-10 ta' Ottubru u mot indikattiv suppost f'Diċembru nivotaw fil-plenarja. Nixxen ningrazzja l-rapporter, il-relatur u dawk kollha li parteċipaw. Naddu għal-punt 14 il-roadmap tal-enerġija tal-2050 il-futur fl-enerġija. Is-Sinjura Jordan. Sinjura Jordan, jekk Grazzi ħafna. Aħna qed nitkellmu fuq dokument li huwa riżultat ta' skeda twila. Aħna nedejna id-dibattitu dwar il-tibdil fil-klima sentejn ilu, diskutejna dak li qal is-sur Eckhout fir-rapport tiegħu fir-rapport li lin mill-sena 2020 kien għalek din il-roadmap 2050 u għanna dokument settorali illi jindirizza l-iżvilupp tal-enerġija fid-direzzjoni ta' emissjoni tal-karbonju ħafna iktar baxx il-Kommissjoni faslet bosta xenarji li jistgħu jkunu ta' bażi għad diskussjoni dawn ix-xenarji nista' ngħidilhom nista' nikkwalifikhom bħala ambizzjużi ħafna anke rivoluzzjonarji Qed naraw ukoll użu ktar effiċjenti tal-enerġija u anke il-ħsib huwa ta' 32% tnaqqis fil- l-użu tal-enerġija u l-iktar rata ambizjuża hija ta' 41% fuq l-enerġija rinnovabbli aħna nittamaw li dawn nużawhom dejjem iktar, mod partikolari l-użu finali tagħhom li għandu jkun ta' iktar minn 45% u anka iktar minn 74%. għat imbassru wkoll użu akbar ta' enerġija elettrika tad dawl il-rizorsi rinnovabbli jifirxu minn 59 sa 86% id-dependenza fuq uh, l-input għandu jonqos minn uh, 35 għal 45. Il-proposta qed tressa koll kwistjonijiet ewlenin illi għandhom bżonn jiġu implementati jekk aħna rridu ninsegwu dan il uh, din triq ta' karbonju baxx. Ovvjament irridu nirrealizzaw uh, l-anijiet, il-miri tagħna sa sena 2020 u mbagħad l-implementazzjoni tal-pjan fir-rigward tal-effiċjenza tal-enerġija mbagħad nifukaw ukoll fuq uh, l-enerġija rinnovabbli. Imbagħad nifukaw ukoll fuq l-iżvilupp u r-riċerka fir-rigward uh, ta' innovazzjoni teknoloġika tinsemmu wkoll suq effettiv u li se jitħaddem tajjeb fil-rigward tal-enerġija. Dan jista' jidħol fis-seħħ anke fis-sena 2014 il-Kummissjoni qiegħda tbassar fil-komunikazzjoni tagħha illi ftehim internazzjonali fuq il-tibdil fil-klima tibdil tal-klima għandu jiġi adottat u qed tipproponi wkoll attività iktar b'saħħitha tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam. Issa, meta kont qed nfassal l-opinjoni tiegħi kelli daqsxejn ta' problema għaliex ma kienx hemm ħafna informazzjoni disponibbli għalija. Anzi, ma kellix ħafna fejn nikteb u għalhekk anka ma aħna ddiskutejna il rapport ta' Lilin minn sena 2020 ta' Surek Hout. Rajna illi aħna fil-komitat responsabli għal leakage tal-karbonju kif ukoll li nżidu x-xogħol fil-rigward tal-impjiegi favur l-ambjent. Meta kont qed infassal L-opinjoni tiegħi xtaqt li r-roadmap 2050 ma jibqax lista ta' xewqat imma nidentifikaw nidentifikaw dawk il-punti illi serjejnu għat-tnaqqis tal-karbonju sa' s-sena 2020 mod qawwi u għalhekk huwa importanti li aħna jkollna prioritajiet ċari u l-sistema tkun waħda aktar sempliċi minn dik li għanna bħalissa għalix prezentament eh, għanna wis komplikazzjoni, hemm ħafna regolamenti u da ma jippromovix, ma jħajjarx lill-investituri kif inu xira. Għandu jkonna mekanizmi ċari, għanijiet u miri ċari, xtaqna minn referenza wkoll għal Horizon 2020 u s sistema tal-ETS. F'din sistema tal-ETS konna inqas problemi jekk ikonna għan wieħed u mhux ħafna differenti. Għalhekk qed nipproponi dan li ġej l li fih dan l-Unjoni Ewropea nkunu preparati għal futuro nikkonsidraw xenarji differenti jina konda xejn disappuntata li nara eh, xenarji li jinkludu kolazzjoni internazzjonali ġifiri jekk ikun hemm xi dewmin dewmin sabiex xi ftehim internazzjonali jiġi adottat aħna naqaw lura pjan pjantana għas-sena 2050 naħseb li għandu jkun alternattivi sabiex ma niddependux biss fuq l-azzjoni internazzjonali. Irdu nifukaw ukoll sabiex noħolqu l-ambjent li huwa favorevoli għall-investituri. Irdu nagħmlu eh, situazzjoni waħda iktar sempliċi bħalma diġà għedt. Aħna għanna nipproponu għan wieħed sal-2030 fir rigward tal-emissjoni tal-karbonju b'dan il-mod nkunu aktar trasparenti, nkunu neutrali teknoloġikament u anka ma nindirizzawx l-impatt teknoloġiku għaliex fir-realtà huwa diffiċli li wieħed jevalwhom b'dan il-mod. Barra minn hekk, Għan il-ħsib li resaq xie emendi imma mhux ħafna għaliex nixtieq li l-opinjoni tibqa' waħda ċara waħda mill-emendi ser tindirizza il-leakage tal-karbonju. Naħseb illi l-iżvilupp sostenibbli għandu kollu pilastri varji. U permezz ta' emenda partikolari nixtieq inżid illi għal iżvilupp ta' teknoloġija ta' karbonju baxx għandna bżonn ta' relazzjoni tajba ma' soċjetà ċivili. Barra minn hekk, l-attitudni lejn li sorsi differenti ta' enerġija naf illi l-komitat itre huwa responsabbli għal din il-kwistjoni però ħafna mitrabi niddiskutu hawnhekk ukoll u għalhekk forsi jkun tajb li ninkluduha wkoll f'dan id-dokument. Naħseb li għana neħdu konsiderazzjoni wkoll it-taħlita ta' enerġija li taqa eh, fidej l-kompetenza tal-istati membri. Barra minn hekk jiena ovvjament nħu konsiderazzjoni wkoll l-opinjoni tagħkom ma' bażi ta' diskussjoni tal-lum. Nasta nistaqsi wkoll xi ħaġa l-Kummissjoni Ewropea. Għaw rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea? Jekk dan huwa l-każ, għandi mistaqsi l-Kummissjoni. Fir-rigward tal-element internazzjonali nixtieq inkun naf jekk il-Kummissjoni Ewropea ipproponiet illi l-Unjoni Ewropea taqbad it-triq tal-karbonju tal-ekonomija tal-karbonju baxx jekk ikun hemm jekk intlaħaq ftehim internazzjonali jew inkella jekk l-azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ser ikunu eh, biss fuq bażi unilaterali. Għalhekk xa tipproponi l kummissjoni li ma triq għandna naqbdu pal unjoni Ewropea anke jekk il-ftehim internazzjonali ma jkunx jiġi adottat. Peress li hawnhekk ukoll għandna xenarji illi qed jassumu illi ser jkun hemm dan il-ftehim internazzjonali. Barra minn hekk forsi tgħidulna wkoll xi ħaġa fuq il-fat li intom qed tassumu li għandu jkun emazzjoni globali fil rigward tal-tibdil fil-klima, li ma pajjiżi se jkunu involuti, kif, meta għandhom jibdew tnaqqis tal-emissjonijiet eh, ta' gas tal-effett serra. Is-sur Joe Lajnen. Grazie ħafna l sinjora Jordan għal rapport tagħha li għaddej fiż-żewġ kumitati taf ħafna s-suġġett tagħha. Għanda ftit referenza l-figuri ġifiri nisantu anka aktar input permezz ta' L-emendi, nafu illi din il-roadmap tal-2050 hija fil-qalba tal-politika tat-tibdil fil-klima is settur eh, tal-enerġija huwa fundamentali fil-tnaqqis tal-gassijiet tal-effett serra u dan il-roadmap għanna eh, intuħ l-attenzjoni li xraqlu. Sinjura Jordan, jina nħoss li l-punti 5, 6 u 7 u ma tajbin 2, 3 u 4 għandu xi mistaqsijiet dwarhom mela. F'punt 5 u veru illi aħna nabżon istrumenti adattati sabiex nkunu nistgħu nimplementaw dak li nixtiequ jiġifieri illi ninżlu għal emissjonijiet zero anka li TS huwa strument importanti ħafna. Importanti li niddikjaraw dan. Mekkanizmi fil- fissu uh, eh, per eżempju uh, eh, m'għandniex ta' fuq l-emissjonijiet tal-karbonja, però jridu naraw minn fej ġej uh, aħna nafu minn fejn ġejjin l-40% tal-emissjonijiet u għalhekk irdu naraw 60% l-oħra x'qed jiġri minnhom. L-Ewropa tittaħdem ukoll fir-rigward tal-iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda, nafhem il-programm anke ta' riċerka fostam tal-Orizzont 2020 sabiex niżviluppaw din l-enerġi din it-teknoloġija illi tista' ġib it-tibdil fis-setturi eh, involuti. U għatajb li għamena referenza u koll għal settur ta' trasport. Nidiskutu ħafna dwar dan u minix daqstan ċert illi il-futur ta' trasport uh, sar saraħ biss fuq l-elettriku naħseb li hemm ukoll l-ilma li qed jiġi konsidrat hemm punt seba' però li qed jagħmel biss referenza għall elettriku biss. Issa fuq punt 2 tlieta ta' werba'. Punt tnejn. Itħassib tiegħi eh, diġà resaqni għam l kummissjoni ġifiri jekk għandix inserħu biss fuq dak li ser isseħħ jew joħroġ mill-konferenzi tal-ġnus maquda, ma sibx dan huwa approċċ tajjeb. Naħseb illi huma jimxu ħafna bil-mod u dan huwa ta' żvantaġġ għalina. Frio rajna kemm l-użu tar-riżorsi tal-enerġija qiegħed dejjem jizdiet u l-dinja qed tistenna li l-Ewropa tagħmel xi ħaġa u għalhekk huwa importanti illi nfasslu dan ir-roadmap 2050 aħna aħna nagħmlu dan u ma qogħdux inserħu fuq ħadd ieħor xaqt il punt importanti li l-Komissjoni għanda tipproponi x'nistgħu nagħmlu jekk il-dinja ma komplementa d dinja ma timxiex mal-pastana. Naħseb li dan huwa punt li għandna riflettu fuqu. Fuq punt tlieta ma nafx jekk għandix namlu referenza għal regolamentazzjoni żejda. X'a infissru hawnhekk? ħafna medrabi dejjem ikonna din l-impressjoni li l-Ewropa għandha burokrazija żejda, għandna bżonn għanijiet ċari, miri ċari. Dan is-settur, dan huwa approċċ tajjeb, però jekk ikonna regolamentazzjoni żejda ma nistax naraf eh, għal xiex tista' twassal din, għal tista' tkun anka kontraproduttiva. Imbagħad il-punt fuq eh, l-ewwel għan tal-2030 l-ewwel tal-20% l-2020. Imbagħad eh, ser nagħmlu naħseb jekk għasas sena 2030 ser ikonna 30-30-30 naħseb li dan ser ikun livell baxx ħafna. Forsi nistgħu nimiraw 30% tnaqqis fil-karbonju, 40% anzi bil-kontra 30% nifrankar tal-enerġija, 40% tnaqis tal-karbonu, 50% l-enerġija rinnovabli. Irdu naraw xinu l-pjan, għanna bżon ta' dawn it-tlet miri sal-2030. Qed naraw kolli il-roadmap donu qed jipproponi biss xenarji Irridu naraw eżattament fejn sejrim dan kollu. Aħna għandna l-enerġija eh, nukleari, il- il-clean coal u l-enerġija rinnovabbli. L-enerġija nukleari qed naraw illi t-tifsira f'dan ix-xenarju kollu mhux daqshekk Kbira għaliex ħafna qed iżarmaw minnu u għalhekk il-priorità tibqa eh, ma l-enerġija rinnovabbli l-effiċenza tagħhom. U għalhekk jiena ser irresaq ukoll l-emendi tiegħi fisem il-grupp tagħna fuq dawn il-punti. Sur Bas Għajxħat. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi l-rapporter Romana tal-li faslet l-opinjoni tagħha. E, għal darboħra bħal ma minna qabel jena nistenna bil-ħer għalli konna kooperazzjoni tajba sabiex insaħħu xiftit din l-opinjoni fil-waqt li jena ovvjament naf li tul il-numru ta' il-klim li jista' jkollok u ma' dejjem diffiċli meta jkollok din tip ta' opinjoni. Iżda issa blemendi nistgħu nerġgħu nkomplu inkabru ftit u nżidu ma' dak li jedna. Mela l-ewwel net jiena nixtieq eh, bħal ħadd ieħor nenfasizza l-importanza ta' din ir-roadmap u ta' sistema enerġetika u jiena naħseb li din nistgħu nenfasizzawha iżjed jekk naraw fejn qegħdin bis-sistema kurrenti tagħna tal-Unjoni Ewropea jekk ma nbidlux is-sistema tagħha nispiċċaw imwaħnin f'xenarju fejn għandna wis emissjonijiet. Iżda minn perspettiva ta' favur l-ambjent, eh, il-kwistjoni tal-emissjoni jew ħaġa, iżda wkoll id-dipendenza ta' fuq l-enerġija ta' reġuni oħra u ċifra partikolari li jiena nixtieq insemmi hawnhekk hija li fl-2011 is-sena li għaddiet l-Unjoni Ewropea importat il-faham gas u iż-żejt għal valur ta' 573 biljun euro. Dan huwa ammont enormi li kull sena qegħdin nonfqu nħallsu l Russja l-Vant Nosani daw il-pajjiżi sbieħ għal dipendenza tagħna fuq iż-żejt, il-gas u il-faham. Dan it wassal għall emissjoni tolja, ħafna telfin ta' impjiegi, u qed nispiċċaw b'ħafna flejes it-trasferiti barra mill-Unjoni Ewropea. U jiena naħseb dan irid jenfasizza l-importanza li aħna nagħmlu xi ħaġa biex naqilbu għal triq ta' emissjonijiet baxxi u ta' użu baxx ta' karbonju u rridu verament nenfasizzaw l-importanza ta' din ir-roadmap. U f'dan is-sens hija ta' diżappunt li l-Kummissjoni qed toħroġ biss eh, b'xenarji ġenerali ħafna li jaqqas huma daqshekk ambizzjużi. Inti ħarsu lejn ix-xenarju tar rinnovabbli aħna nistgħu salħan tal-2050 inkunu 100% eh, dipendenti fuq l-enerġija rinnovabbli. Ma dina qasbis qed tiġi konsidrata u anka l dik li hija effiċenza eh, tal-enerġija nistgħu diġa' minn nista' l-40% tal-2030. Iġviri nistaw niddiskutu dawn iċ-ċifri, dawn it-tip ta' livelli ta' ambizjoni, għaz bisset jidru fi xenarju. Jek inti qed tfassar xenarju, jena kiku nipretendi li tkun qed tara x'inhuwa possibbli ħalli mbagħad tazer. Iżda anka f'dawn ix-xenarji, dawn ix-xeni li ġew mażula mill-Kummissjoni dinja biss parti żgħira u jiena naħseb li dan huwa disappunt kbir. Issa kritika oħra kontra il-Kummissjoni għannu nuqqas ta' xenarji kombinati ġri jew Eh, rinnovabli olin jew effiċenza olja. Issa fil-fatt aħna nafu li dak li qed ikollu l-aħjar prestazzjoni fuq eh, importazzjoni baxxa hija x-xenarju ta' eh, enerġija rinnovabbli. Fil-waqt li x'imkien ieħor fuq id-dawl eh, jaħseb huma l-effiċenza għolja, mela anke tifel jew tifla jista' jaħseb eh mela hija nagħmlu kombinazzjoni ta' dawn it-tip ta' xenarji differenti ma' qas qiegħda fir-roadmap u nixtieq nistaqsihom il-Kummissjoni x'għamiltu nsejtu apposta jew sempliċement ma daħaltu għaflan bitox ma kellkomx biżiet ħin biex tfasslu dawn ix-xenarji. U dan huwa dizappunt. Għalek, eh, eh, ħat tistaw tippretendu li ħajk nibatilkom lingwaġġ naqriżiet b'saħħtu fuq dan. Issa dibattitu fuq il-miri. Iva, il-miri. Jiena naf li jiena mill-partit tal-ħodor jiena ħat ma jafdani fuq il-miri, għalek jiena ħanaddi għal sors verament neutrali ġviri l-enerġija, l-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija sa fejna fien din l-Aġenzija miex marufa rapporti ħodor taħħa issa metuma faslu il-rapport taħħom Summing of the Parts huma waslu għal konklużjoni li il-prezzijiet tal-karbonju indom irritu ikollhom magħhom politika supplementari biex eh, kun jistgħu u l-potenzjal tal-inqas eh, prezzijiet eh, biex kun jistgħu itaffu għall imperfezzjonijiet tas-suq. Ġbri anka l-IIA qed titlob għal dawn it-tip ta' politika li morru it fit ma' affarijiet li oħra, ġifieri mhux ikonna mira waħda ta' tnaqqis tal-karbonju. U dak li qegħdin jirrakkomandaw huwa li jkun hemm politika li tkun tista' twassal l-aktar effiċenza kif ukoll politika li twassal għal dekarbonizzazzjoni fuq medda twila ta' żmien. Ġifiri għandna bżonn l-effiċenza tal-enerġija, għandna bżonn miri tal-enerġija rinnovabbli li lin mill-miri ta' karbonju baxx. Għalhekk jiena assolutament ma naqbilx l-opinjoni meta qegħdin nitolbu għal mira waħda li hemm ħafna informazzjoni hemmhekk li għandha twassalna għal pakket ġdid fuq il-klima u l-enerġija fl-2030 palma għandna fl-2020 u għalhekk jiena naħseb li nista' nikkollabora ma' Joe Linen biex nassigura li din ħatkun tkun id-direzzjoni tal-opinjoni. Minn barra dan jiena qed nistenna bil-ħerqa li konna din il-kooperazzjoni verament tajba palma kellna sena li għaddiet, grazzi. Grazzi ħafna, issa Vicky Ford. Grazzi ħafna u jena naħseb li dinja l-ewwel darba li tkellimt fil-Kumitat Envi kemmili li sirt membru għalhekk jiena verament għalija huwa pjaċir kbir li qiegħda hawnhekk għaliex ħafna eh, ħin tiegħi eh, kien fuq il-Kumitat ITRE, eh, kont taħares lejn l-Orizzont 2020, u fuq il-Kumitat ITRE fejn ħares lejn investiment fuq meda twila ta' żmien leġislazzjoni. U dan kollu mbagħad jorbot mal investiment fuq meda twila ta' żmien li għandna bżonn għal politika ta' enerġija tagħna fuq medda twila ta' żmien, ġviri ikonna karbonizzazzjoni, dekarbonizzazzjoni sinifikattiva, kif ukoll strateġija fuq medda twila ta' żmien fuq l-sigurtà ta' enerġija. Ftit punti. Jina verament kuntenta li rapporter semma l-investiment, anzi semmiet l-investiment sinifikattiv ta' jkonna bżon, kemm pubbliku u dak privat. Kif ukoll l-oħrajn semmew l-innovazzjoni u r-riċerka li ħajkonna bżonn u fl-opinjoni tiegħi dan jidħol f'ħafna oqsma differenti. Hemm min qal li eh, il- semmew il-linja il linja tal enerġija effiċenti u hemm semma ir-rinnovabli, ma dawn għandhom bżonn ta' soluzzjonijiet aħjar ta' ħażna sabiex il-ġestjoni tal-domanda, il-bidla fl-imġiba, bħal maħdimna fil-direttiva tal-efficienza tal-enerġija bħalissa. Iġviri, l-differenza, il-bidla fl-imġiba bejn il-fornituri, eccetera, ma nistawx ninsew ir-riċerka nukleari, il- E, proġetti ta' fużjoni. Iġbiri dawn huma affarijiet li għandhom il-potenzjal li jbidlu id-dibattitu kollha kemm fuq il-biofuel. Din hija xi ħaġa verament interessanti, e, riċerka tal-Unjoni Ewropea ta' kif tagħmel e, bit tal-karbonju permezz tal-sari tal-pjanti. tal sari tal pjanti U din ħaġa li għanna bżonna eh, fir-riċerka tagħna biex inkunu nistgħu nimxu din it-triq lejn l-2050 u jitfit ma dan biex ikonna dan l-investiment fl-innovazzjoni u l-infrastruttura huwa il-bżonn għal impjiegi, tkabbir u sabiex inkunu kompetittivi fil-ekonomija globali. U dan ifisser li rridu nindirizzaw ċertu kwistjonijiet anka bħal eh, nixja tal-karbonju bħalma semma ir-rapporter rridu niftakru li aħna qegħdin naħdmu anka fuq dawn f'ekonomija globali u għalhekk irridu nkunu kompetittivi globalment. Dan huma sfidi kbar. Il-punt tnej tagħna joġobni, ġifieri li rridu naħsbu dwar x'ħajjiġri jekk il-kumplament tad-dinja ma tkunx qed timxi magħna għaliex dawn huma kollha kwistjonijiet seri. Joġobni il-lingwaċ dwar li konna mira neutrali dik li hija teknoloġija mbagħad il-lingwaċ ta' tnaqqis ta' regolamentazzjoni żejda mhijiex sempliċement li innaqsu dan it-tip ta' regolamentazzjoni żejda fuq l-investituri, aħna għandna eh, regolamenti importanti ħafna li aħna għanna bżon eh, għal dawk li huma l-investituri fuq meda twila ta' żmien il-fondi tal-pensjonijiet, eċetera, u xorta waħda anke f'nofs kriżi eh, finanzjarja. Iżda uħut minn dik, ftit minn dik il-regolamentazzjoni E, finanzjarja tista' timbotta l-investituri propju f'mument meta għandna bżonnhom, speċjalment f'proġetti enerġetiċi għalhekk irridu nżommu naqrajnejna e, fuq dak li jiġri anke mal-kollegi tagħna flekon u mhux nagħmlu dizinċentivi fuq l-investiment fuq medda twila ta' żmien fl-enerġija li għandna bżonn u rridu nagħtu l-investituri kemm pubbliċi kif ukoll privati e, il-supervizjoni fuq medda twila ta' żmien kif ukoll il-fiduċja li huma ħajkollhom li aħna bħala politiċi nistgħu nagħtuhom stabil ta' fuq medda twila ta' żmien sabiex huma jkun jistgħu jagħmlu dawn it-tip ta' investimenti Jina naħseb li din xaġa xi ħaġa nirridu eh, nġibdu nġibuhom flimkien dawn l-affarijiet u eh, u dan ukoll skont l li propona il rapporter Mela dawk huma xadu rapporters kollha li tkellmu sissa. Mela, issa nisimgħu minnant kollegi oħra li xtuq jitkellmu. Għandi sitta kollegi li xtuqt kelmu. Mela għandhom minuta u nofs il-wieħed għalix il-Komissjoni u koll, ovvjament eh, nċit mistoqsija xi mistoqsijiet u ovvjament il rapporters ħajkunu u jirwiċmu. Corinne Lepage haben sich gemeldet. Und damit wird die Rednerliste schließen und wir starten mit Vittorio Prodi für eine Minute 30. Mal mela, hanala il-lista tal kellema l-ewwel l-Onorevoli Prodi. Grazzi ħafna lill kollega Romana ta' din il-ħidma ta' tħejjija. Jiena naqbel bisħiħ fuq din il-roadmap għall-2050. Iżda jina imbellaħ mill-fat li il-bicċiet li kienem qabel ma ġewx emendati sabiex ikun nistaw eh, nirranġawhom għall-anijiet li għanna għall-2050. għalhekk għatem din it-toma ta' lista ta' ta' xewqat u mux azzjoni politika għalhekk hemm bżonn li nkunu aktar determinati din hija anzi huwa għan verament kbir tal-Unjoni Ewropea rridu nimxu qudiem bl-infrastrutturi kollha li hemm għaliex mhux qed nitkellmu biss fuq il-produzzjoni tal-enerġija iżda qed nitkellmu wkoll fuq network li tista timminimizza il-bżonn ta' strutturi jew inkella ħazna ta' enerġija. Għalhekk din hija firxa sħiħa ta' affarijiet li jridu jiġu eh, impoġġija waħda wara l-oħra u nibdew bl-investiment għaliex irridu nitilqu minn issa. Kemm bimpen akbar fl-orizzont 2020 għall-enerġija. Umbat għall-investiment kollu kemmu li huwa neċessarju eh, minn ora Min irridu nibdew minn issa u jrid iservi bħala investiment biex inkunu nistgħu nerġaw e, nibdew l-ekonomija tagħna. Grazzi ħafna Vittorio. Iv Koxier, minuta nofs. Grazzi ħafna ma tantx għandi li kmux mhux ħanoqgħod intawal. Mela, l-ewwel nett jiena naħseb li numru ta' indikaturi makroekonomiċi li il-roadmap hija bbażata fuqhom huma mhumiex realistiċi. U jekk inħarsu lejn l-2030 il-tkabbir, anzi 13 għandu jkun 1.7, tkabbir għandu jkun 1.7% eh, fis-sena sal-2050, u dan mhux realistiku. U eh, il-barmil ta' zejt suppost qed nikkalkulaw li qiegħed 127 dollaru. Dawn huma l-prezzijiet tal-2008 dan mhux realistiku. U hemm ħafna kalkolazzjonijiet oħra bħal dan. Min barra dan il-kunċett ta' l-enerġija li qed jintuża hawnhekk huwa wkoll irid ngħid dan lill-Kummissjoni għandhom żball hawnhekk, skużawni ma rrid ngħidha. Partikolarment minħabba in-nuqqas ta' ċertu kunċett li ħankun qed insemmi li huma marbuta ma' dan innu nuqqas ta' realiżmu għal dak li huwa tkabbir ekonomiku l-prezz taż-żejt. Iġifieri, x'inhi l-opinjoni tiegħek jew tagħkom fuq fuq peak oil teżisti din ħaġa ħanasluha u x'ħajkunu l-konsegwenzi. Meta titkellem dwar l-enerġija, l politika ta' enerġija, jekk tispiċċa eh, b'investiment ikbar fil-bidu mill-li fl-aħħar u il-kellim għatalu eh, il-mikrofonu. Le, jina l-kulħat tajt minuta u nofs. U kulħat irrit jitkellem, u kulħat irrit il-ħin tiegħu. Issa Mario Pirillo. Grazzi, Sur President. Grazzi u koll il-kollega eh, Romana Jordan li i prezentatinna għafas Infassal sew dwar il-Roadmap 2050 li huwa strument essenzjali sabiex nkunu nistgħu nilħu dan it-tnaqqis ta' 85 jew 90% tal-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju sal-2050 u anka konsidrat il-budget ta' eh, soċjetà li ma tużax daqshekk karbonju. Il-Kummissjoni qed tippreżenta mudell enerġetiku ġdid li eh, jista' inaqqas l-impatt fuq l-ambjent u fl-istess ħin li jippermetti lill-industrija Ewropea li tuża enerġija eh, ta' prezzijiet kompetittivi. U sabiex jisir dan, eh, jiena konvinz li irridu namlu il-targets għal 2030, 2040, 2050, irridu namlu dan b'tali mod sabiex nibatu sinjal qawwi li jagħti ċertezza l-investiment privat. Jina kont eh, għamilt numru ta' noti u koll dwar it-taħlita enerġetika. Kif ukoll l-inklużjoni tal l-inklużjoni ta' shale gas u id-dibattitu kbir li hemm fuq l-impatt ambientali fuq din it-tip ta' teknoloġija. U dan jista' jkollu impatt kbir. Imma speċa tajt li klimi jgħid il-kellim. Grazzi ħafna għamil Peter Lee. Grazzi, din hija sempliċiment opinjoni ma jiena xorta waħda kontent li il rapporter it-trattat dan is-suġġett f'tant u jiena naqbel li huwa diffiċli li aħna l-koll insemmu l-opinjonijiet kollha tagħna permezz ta' din l-opinjoni għalhekk tkun ħaġa sabiħa jekk ikollna l-opportunità li nikkollaboraw mal-kumitat tal-itra meta jkunu qegħdin ħejju r-rapporti tagħhom għaliex din hija xi ħaġa li tinteressana b'mod partikolari. Jiena napoġġa b'mod speċifiku il-sejħa li nifinanzjaw it transizzjoni enerġetika. Jiena naħseb li jekk aħna nixtiequ li naraw ir-riżultati sal-2050, għandna nibdew naġixxu minn issa. Fid-dawl tal-miri tal-2050 irridu nirrevedu wkoll il-leġislazzjoni tagħna u l-pjanijiet li għanna fuq livell nazzjonali rridu nikkonsidraw it-tibdil, il-prioritajiet fuq livell Ewropew. Biex ikunu konkreti, biex nitkellem fuq pajjiżi stess, aħna qegħdin nibnu impjant tal-faham ta' 600 megawatt dan huwa l-aħħar proġett li huwa finanzjat fil-fatt mill-Bank tal-Investiment Ewropew hemm min qed jipprova jaħdem eh, għall-enerġija ġejja mix-xemx u aħna qed nippruvaw naħdmu għall-enerġija ġejja mill-faħam u din hija xi ħaġa li trid tiġi reveduta fuq livell Ewropew u rridu nistaqsi jekk dan huwiex fil-fatt skont il-miri strateġiċi tagħna jew le. Grazzi ħafna Peter Lise. Minuta u nofs. Grazzi ħafna. L-ewwel mistaqsija minn tiegħi. Dan qisu għandna eh, rapport eh, kontrarju għal da billi diskutu wkoll dak li hemm eh, fir-rapport Davis. Provajna naħdmu mod ta' koordinazzjoni, hemm eh, xi minna mingħata lit ridward dan anka fuq l-obligu fir-rigward tal-trattat aħna part dan huwa mniżel mill-Unjoni Ewropea, aħna għandna politika tal- l-enerġija rinnovabbli u enerġija u politika dwar l-enerġija u hija politika li aħna rridu nwettqu. ġifiri eh, dak li qed ngħidu, mhux qed ngħidu li wara l-2020, is-sena 2020 s sena 2020 il programm jaqafem, jiġifieri tikonna 50% tal-enerġija renovabli naħseb daqsxej ambizzjuż biss din il-mira għaliex jissu ħafna flus Naħseb illi l-aħjar biċċa u l-iktar waħda pratika hija l-enerġija effiċjenti u importanti wkoll illi naħdmu f'dan il-qasam u ma nlimitax. Irridu figuri iktar realistiċi, ġifir mux tal-50% u anka situazzjoni li tkun iktar tajba għal konsumatur. Grazzi, kif ukoll grazzi l-Romana, rapport taħħa. Jiena naqbel mod ġenerali ma dak li qal Iv. Kif ukoll ma' Surlajnen u oħrajn, l-ewwel nett dwar il-metodi ta' kontabilità e, Iv semma xi e, problemi meta titkellem fuq xel gas inti trid tikkunsidra l-impatt U jekk ħat tagħmel biomassa, e, jekk ħat tixri biomassa mill-Russja jew minn xi ieħor trid taħseb dwar l-ispejjeż u l-impatt u kif ukoll is-sostenibilità. Mem ebda dubju li dan qed isir minħabba l-fatt li jidher li eh, qegħdin nifavorixxu il-possibilità industrijali. It-tieni kumment. Fuq l efficienza enerġetika. Jina naħseb li tinkunu modesti ħafna fuq dan il-punt. Jina naqbel ma' Peter Lee zemmek. Iżda jekk aħna nixtiequ nibatu messaġġi ċari l-investituri għaliex aħna fuq dan qed nitkellmu, hemm bżonn li konna għanijiet realistiċi u ambizzjużi 30% ta' enerġija rinnovabbli sal-2030 mhix biżejjed. Jena naħseb li hemm xenarji oħra li juru li dan jista' jinkiseb mhux tal-li tal-li nistgħu niksbu aktar laħarnet ħarnet jenet nara li l-spejjes huma eh, jistaw jiġu debutati għal kif huma prezentati għawek. Jena naħseb li għawek eżagġeraw naqra l-spiża ta' enerġija rinnovabli u li l-spiża nukleari minnaħa l-oħra Miex ehm, qed tiġi kalkulata kif suppost, għax suppost hija ola, ovvjament, eħej, eh, eh, l-affarijiet jiġu irħas jekk ma titkellimx fuq kif ħa teħles mill-iskart nukleari, eċetera. Jiġri dan kollu jaffettwa l-għażliet li nagħmlu. Grazzi ħafna Naħseb li fuq il-roadmap tal-enerġija huwa importanti ħafna li naraw f'termini tal-miri bħal mantqal. Aħna rridu li konna kemm jista' jkun enerġija rinnovabbli li tintuża sal-2050 u dan għandu jkun punta tluq tagħna. Iżda mbagħad irridu naraw eżattament u nikkalkulaw x'tip ta' investimenti irridu nagħmlu sabiex ikun nistgħu niksbu dan. X'irridu nerġgħu nibnu? Dan kollu rid jiġi eżaminat irridu nagħmlu xi ħaġa qegħdin nitkellmu dwar ir-roadmap tal-2050. Eh, X'għandha tkun roadmap Ewropea? Kif norganizzaw politika Ewropea tagħna fl-Ewropa? Jiġifieri it-taħlita enerġetika trid titneħħa minn idejn l-istati membri u titpoġġa fuq livell ta' Unjoni Ewropea biex inkunu nistgħu neħu l-għanijiet tagħna kif ukoll eh, li nkunu nistgħu nużaw kemm jista' jkun enerġija rinnovabbli irridu nivolvu reġuni oħra ta' dinja, dimensjoni internazzjonali f'proġetti differenti, irridu nċaqalqu l-mira għal fuq is-diossidu tal-karbonju. 40% eh, jaqa taħt il-kummerċar tal-emissjonijiet, aħna ħloqna strument politiku tal-emissjonijiet, il-kummerċar tal-emissjonijiet, din hija xi ħaġa bħal FTT, ġifieri <laughs> hija diffiċli ħafna li wieħed idaħħal FTT fiż-żona euro. Aħna qegħdin naqsu il-burokrazija fis-suq waħdini, U għat m'għandniex dan is-suq waħdini. Fl-11 Ottubru stidinna lid dr Stoiber għawek, u ħajkellimna dwar il-politika ambientali, politika tal-enerġija, kif ukoll kif neħelsu mill-burokrazija. Mela, dawn huma mistoqsijiet li nistgħu nsaqsuh meta niltaqgħu miegħu biex iwieġeb il-Peter Lisa dwar il-Kumitat tal-Enerġija. Jiena wkoll uh, smajt dak li qal is-sur Joe Linen, m'għandix uh, mistoqsijiet għaliex uh, Jridu naraw kif nistgħu ngawdu niksbu ktar benefiċċju minn din is-sitwazzjoni u għalhekk jridu konna kooperazzjoni aħjar. Kanna mistoqsija però l komissjoni u nitlob li l-Kummissjoni sabiex twieġeb din il-mistoqsija mbagħad nerġa' ngħaddi l-kelma lir-relatur għalhekk ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Grazie ħafna, Sur President, grazie ħafna lir-relatur u l- l-onorevoli membri kollha, jiena kontenta illi kommentajtu favur uh, din il-roadmap. Ma nix biss il-ħames xenari hawnhekk imma għandna wkoll uh, ħafna uh, xogħol ieħor pereżempju dak relatat mal-ftejjem internazzjonali l-Aġenzija eċetra. Fuq il-low carbon u anka fir-rigward tal-white paper, fir-rigward tal-trasport, aħna għanna it-tletanijiet tal-politika tal-enerġija, l kompetittivita l-sigurtà u l-element tal-ambjent, aħna qed narawhom kollha flimkien, qed nanalizzawhom kollha f'daqqa dawn ix-xenarji mhumiex xi tbassir, ix-xenarju għalina ġifiri, x'jiġri jekk, eccetera. U hemmhekk edna illi aħna għazenna erba' Xenarji illi wieħed minnhom huwa ambizzjuż ħafna fil-qasam tal-enerġija ta' 52% sal-2050 naħseb hemm l-element tal- l-enerġija rinnovabli li titlanka sa 97% fil-rigward tal-elettriku mbagħad is-CCS u mbagħad hemm ukoll l-enerġija ġem il-faham. Għalek dawn huma xenari illi nkunu nafu x'ser jiġri u x'ser nagħmlu f'każ li jiġri xi ħaġa għalhekk dawn ix-xenari eh, wasluna għal għażla fejn ma jkunx dispjaċir ġifi għandna bżonn iktar effiċjenza, iktar eh, enerġija rinnovabbli u suq waħdin iktar b'saħħtu dawn l-għaniet irridu nilħquhom jekk aħna sal-2050 ninżlu fir-rigward tal-karbonju bi 80%. Fuq il-mistoqsija minnaħa tagħkom. Għandna aħna ħadna bħala kondizzjoni dan eh, il-ftejim eh, dwar it-tibdil fil-klima dan eh, seħanka fil-konsil fl-erba ta' frar ħadnija bħala bażi għax-xogħol tagħna, però flimkien ma' direzzjoni ġenerali fir tal-tibdil fil-klima rajna xiġri jekk tkun biss l-Unjoni Ewropea li taqbad initri ġifieri il-fragmented EU action. Min hemm lem huwa veru illi lan huwa li jkun hemm il-ftehim internazzjonali, però ma jfissirx illi ma se nagħmlu xejn jekk dan il-ftehim ma jintlaħaqx. Ġifieri irridu kunu ċar. Aħna ser nżommu ma dan il-an u huwa biss punta tluq għalina. Fuq il-mistoqsija il-xenari konġunti u l-efficienza u l-enerġija rinnovabli. Aħna kena dan il-ħames xenari ta' tnaqis tal-karbonju, kien hemm ħafna varjanti u jagħmel sens illi nindirizzaw l-enerġija effiċjenti enerġija effiċjenti u rinnovabbli. Għaliex l-effiċjenza aħna rridu nżidu għabwet u 40% u għalhekk mhux qed nimbuttaw biz din it-triq imma illi huwa tajjeb li naħdmu fir-rigward tal-effiċjenza billi nindirizzaw ukoll ir-rinnovabbli. Sek dan u din ix-xmira ambizjuża jew le għaw żgur opinjoni differenti punt ieħor l-2030. Fil-roadmap tal-2050 diġa semma illi lan huwa li konna iktar ippjanar anka fil-rigward eh, li nagħtu iktar sigurtà anka nħajdu iktar l-investituri jkunu jafu s jiġri anka wara l-2020. Aħna nidżajna u fil-fatt puntat luqta ta' xenarju minna xenarju minna huwa li sal-2030 li mish mira imma li l-output u kun ta' 30% ġifiri mux għed proponu mira ta' 30% imma il-diskussjoni tal-roadmap tal-enerġija d-dur mal-fat li nipreparaw mod konkret eh, għal-2030 u mhux biss għal-2020, jiġifieri ir roadmap eh, resaq diskussjoni dwar x'inhu mal-miri li eh, anka ma nqoddux neħlu biss għal-miri li aħna nkunu għamilna sal-2020 bħalma qal is-Sur Lajnen u naraw x'inhuma l-interazzjoni bej l-istess miri tal-2020 u anka X'nistgħu nipproponu anka sena diħla fil-rigward tal-2030, illum ma nistax ngħidilkom kemm se nkunu konkreti f'dan il-rigward, però fal manka turi diskussjoni tal-lum u anka fil-Konsill u l-Parlament u korpi oħra, din id-diskussjoni tittiprepana kolla l 2030 Grazzi ħafna l-Kommissjoni, nixtieq eh, nadil l-kelma li rapporter Da, kratka bom hvala vsem za teo razpravo. Um, Nżom fil-qosor, grazzi ħafna lil kulħadd, kull minn ħasem din id-diskussjoni, naħseb nistgħu naqblu ma ħafna mill-intqal jiena konvinta li ser insibu mod sabiex bekk ikon opinjoni tajba li titqis ukoll fil-kumitat itre nittamaw. Nikkommenta fuq żewġ kwistjonijiet li jiena stennejt li jitqajmu fid-diskussjoni l ewwenet fir rigward għan waħdini wa minnu li għandna tlet għanijiet iżda għandna numru ta' sottomiri biex ngħidu hekk li jidħlu fl-istess sistema. Naħseb li jekk irridu nkunu serji u kredibbli u jekk irridu nagħmlu xi ħaġa tajba ta' ġid għall l-ambjent f'dan il-kumitat, allura importanti li naqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra. Dan għandu jkun l-għana u lin li qed naħdmu għalih u l-kwistjoni tal-enerġija li t hi iktar kwistjoni marbuta mal indipendenza tal-enerġija. Tajjeb li jkollna din id-diskussjoni fil-Kumitat Envi iżda huwa l-Kumitat ITRE li għandu jgħid li l-indipendenza tal-enerġija hija importanti daqs l-ambjent. Dan huwa l-qafas li jiena nħares lejn il-proposti tiegħi. Imbagħad il-ktini kwistjoni l-azzjoni internazzjonali fil-qasam tat-tibdil fil-klima. Naħseb li s-sitwazzjoni hawnhekk hija aktar serja minn li dik li ġiet impinġija hawnhekk f'din is-sitwazzjoni. Ma sax ngħidu li kwalinkwa ħaġa li jiġri fil-stadju globali ser inżommu mal għanijiet tagħna naħseb li dan ma jistax ikun il-każ. Jekk aħna nkunu ambizzjużi, allura importanti wkoll li nqisu l-fattur internazzjonali għax jekk il-qija tal-dinja ser taġixxi nistgħu nkunu iktar ambizjużi. Minnaħa l-oħra jekk ikun hemm oħrajn li ma jkunux ambizjużi, rridu nqogħdu attenti li ma jkunx hemm carbon leakage, importanti li ma nagħmlux ħsara lill-ambjent fuq il-livell globali. Jekk aħna nagħmlu reviżjoni tal-konsum għal kull konsumatur medju fl-Unjoni Ewropea, il-konsum mhux qed jonqos fir-rigward l-impatt tal-karbonju, anzi qed inkunu taħsara l-ambjent u qed ikun taħsara l-ekonomija u l impjiegi Ewropej. Jiena nemmen li rridu nkunu sodi ferm meta nkunu qegħdin nevalwaw x'anijiet ser ikollna għall futur L-anijiet tagħna jridu jkunu indipendenti mill-azzjoni internazzjonali u għandna bżonn xenarji addizzjonali biex inkun nistgħu nsawru l-pożizzjoni tagħna. Grazzi, Romana. Skadenza ġdida, kien hemm xi tibdiliet. Tressiq tal-emendi 30 ta' Settembru. 13 ta' Settembru, anzi, mhux 17 ta' Lulju kif kien qabel. U għalhekk għandna ftit iktar ħin għad-dispożizzjoni tagħna. Imbagħad nhar l-10 ta' Ottubru il-vot fil-Kumitat tal-Ambjent flok 19 ta' settembru. Għanamlu bidlemek. 18 ta' deċembru. L-istqarrija tiġi finalizzata bekk u dan ix-xogħol jintem f'din il-leġislatura. Grazzi nifu hawnhekk, l-ikla tajba il nerġgħu niltaqgħu hawnhekk f'din il-Kamra fit-tlieta ta' Orlof Senar. Konna skambju ta' femijiet imbagħad mal-Ministru Ċipriot tal-Ambjent is-sur Aydrakis. Narakom iktar tard.